Good afternoon, dear colleagues. Thank you for being here. Eżis kollegi l-war nofsinhar tajjeb, grazzi tal-li hawnhekk, jiena ser nippresjedi din is-sessjoni ta' war nofsinhar. Ser nibdew bil-punt bil-punti għanzi li baqa illum, Mbagħad se jkollna smih fuq il-kodiċi tal-viża, però ser nisemgħu l-ewwel il-messaġġ tal-interpreti li għandhom messaġġ għal bqija tal-istrajk. Dan huwa il-messaġġ tal-interpreti. Illum hija s-36 ġurnata tal-azzjoni ta' protesta kontra l-impożizzjoni unilaterali tal-kundizzjonijiet tax-xogħol żbilanċati u inġusti għall-interpreti mill-amministrazzjoni tal-Parlament. Jiddispjaċina informa ma'kom illi ser nifqu bis-servizz fil-ħin skadat tal laqgħa Grazzi tal-attenzjoni il-President jgħid grazzi tal-li edin għawnek, grazzi l-interpreti. Ovvjament ser niprovaw inżommu mal-ħin fit l-ezzijat u nofs li ġejjin. Nibdew bl-ewwel punt fis-sessjoni ta' war nofsinhar. Id-deċiżjoni ta' implementazzjoni għal tal-kunsilli t tissottoponi sustanzi psikoattivi dawn u madawk e, sustanzi illi li referu għal-jom dan il-paragrafu mis sejn ngħid pero il sustanza hija il konsultazzjoni għanna rapport rapport dwar deċiżjoni ta' implementazzjoni tal-Kunsill. Ir-rapporter huwa Sur Skripek. Unbat ser naddu l-ħin ukoll il-kelma lil shadow rapporter sabiex jitkellmu. Grazie ħafna sur President. huwa id-dmir tagħna li nħossib iċ-ċittadini tagħna minn kontroll tal-frontieri, ġudikatura. Aħna rridu nipproteġu iċ-ċittadini mill teddid interni u esterni. Iċ-ċittadini qed imutu minn teddita illi tasal fil-kaxxa tal-postaġ dawn id-drogi tista' tordnom u jinġabu lilek bil-posta normali lanqas il-ġenituri ma jkunu jafu dwar dan, lanqas nisoħra. U gangs madwar id-dinja jagħmlu profit billi jibatu dawn drog fid-djar mill-bot il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tipprovdi għal kooperazzjoni sabiex nidentifikaw dawn is-sustanzi psikoattivi ġodda imsejħa bl-Ingliż legal highs. Dawn qegħdin jimbijew fl-Unjoni Ewropeja. Il-lista ta' l-2008 tinkludi l-lista ta' eh, sustanzi li huma projbidi fl-Unjoni Ewropeja. Din is-sustanza l ġdida qed toqtol eluf fil-Istati Uniti u hija responsabbli għal ħafna qtil fl-Unjoni Ewropea dawn iż-żewġ drogi li qed nitkellmu fuqhom illum. Qatlu iktar minn 65 ċittadin eh, Ewropew minn Ġunju tal-2017 l-aktar fl-Iżvezja fejn hija mifruxa għandhom isem bħal eroina sintetika metoxin u AMF. Ħafna utenti, ħafna minn dawk li jihdu da drog ma jafux kemm huma eh, kemm għandhom seta, dawn huma 50 id-darba iktar qawwi mill opju L-effetti idumu ħafna u iwaslu għal tuħ ta' nifs. Immaġinaw li xi ħadd li jieħu din id-droga u fi żmien żewġ minuti u mbagħad imut. u jmur Ewr fid-dinja l-oħra. Irridu noqogħdu attenti għal dawn tetti di ġodda li jaslu bil-posta dawn huma drogi illi kellhom anki użu mediku u dawn jintużaw anki għal ħaj minn Zaza. Nirringrazzja lill kollegi talli ħadmu sabiex dawn id-drogi daħlu taħt il-liġi kriminali. Jiena ninsab ħerqan li dan ix-xar nivvotaw fil kumitat u nivvotaw ukoll fil-plenarja f'Settembru. Nisper li jkollna suċċess. Grazzi ħafna. Mikrofon u għal-kellim. Mikrofonu għal-kellim. Mikrofonu għal-kellim. Nirringrazzja l-rapporter għal-prezentazzjoni tiegħu u passoltun għanna xiftit ħina xedu rapporter sabiex jitkellmu jekk jixtiequ. Nibdew fl-ordni tas-soltu l-ewwel PPE. Hawn xi ħadd jirrappreżenta lil Bris Hertefe? Le? Is-Sinjura Anna Head qed hawnhekk. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Jiena naqbel bisħieħ, jiena nappoġġa rapporter fuq il-kwistjoni u bħalma kien qed jgħid dawn huma żewġ sustanzi perikolużi ħafna. Ir-rapporter daħal fid-dettall, ġifiri memx fejn nerġa' nirrepeti dak li diġa qal. Xtaqt biss ngħid li dawn iż-żewġ sustanzi ġew marbuta ma' numru ta' imwiet mod partikolari is cycloprofil fentanyl. Il-ġit kollegata ma' 77 mod. Dawn jużaw ukoll sprays ma' droga u mbagħad ikun hemm riskju gbita ta' overdose. Kien hemm tifel żgħir illi ħa spray tal-imnieħer mingħand il-ġenituri u sfortunatament miet. Is-sustanza l-oħra il methioxyacetylphenyl fentanyl hija perikoluża wkoll ser inwaslu dan il-fajl fil-plenarja ta' settembru sabiex niġildu dawn id-drogi perikoluża ħafna. Mikrofnu għal-kellim. Għaw xaħat tiħor li jishtiq jitkellem, mux qed nara lil majti Pagazzawr Tundwa u lanqas lil Martina Anderson għal-Gued. Issa ser ngħid illi l-iskadenza għall-emendi hija s-16 ta' Lulju fl-4 ta' nofsinhar. Tajjeb ħafna. Il-Kummissjoni tixtieq tkummenta le. Tajjeb ħafna. Issa ngħaddu għal punt li jmiss eżatt fil-ħin. Dwar il-missjoni tal-Libe f'ċipru illi saret f'April, mit-3 sal-5 ta' April tal-2018 din hija il-prezentazzjoni tal-abbozz tar-rapport tal-missjoni u ser nagħmel prezentazzjoni jien għax jiena ippresidejt din id-delegazzjoni f'ċipru. U fil-15 minuta ġejjin nixtieq naqsam magħkom l-iżviluppi illi kien hemm mingħand id-delegazzjoni f'Ċipru fil-bidu ta' April. Lan tal-missjoni kien illi niġbru informazzjoni dwar l-aħħar avvenimenti u l-ħidmiet tal kumitat tal-persuni nieqsa ġewwa ċipru minn korp investigattiv minn komun differenti taħt l-auspiċi tan-Nazzjonijiet Magħquda sabiex jistudja każijiet ta' persuni illi ġew nieqsa matul avvenimenti tal-63 u l-64 u l-74 il-qsim tal-gżira li għadha hekk. Id-delegazzjoni xtaqet tevalwa l-progress li sar fil-kompiti ta' identifikazzjoni u tanalizza l perspettivi għal-futur stimat ukoll il-skadenza sabiex tirkupra l daw kollha jew il-maġġoranza ta' dawk nieqsa. Evalwat ukoll il-livell ta' kooperazzjoni tal awtoritajiet involuti u l-finanzjament tal-proġett. Li huwa fil-parti kbira tiegħu imħallas mill-Unjoni Ewropea xtaqt naqsam magħkom xi wħud mill-punti prinċipali ta' dar l-abbozz tar rapport illi li jina wassalt l-kom u hija ta' dispożizzjoni tagħkom l-ewwel l-isfond fit-18 ta' Ġunju tal-2018 anzi l-2008 il-Kumitat staqsa l-Parlament Ewropew sabiex eh, issegwi isegwi il-persuni nieqsa f'ċipru u jistaqsi li n-nis involuti sabiex jinvestigaw id-destin ta' kull persuna nieqsa. Kellna wkoll dikjarazzjoni f'Ġunju tal-2011 dwar il-ħidma tal-Kumitat tal-Persuni Nieqsa f'Ċipru kellna riżoluzzjoni f'Fifrar tal-2015 f'dan il-mandat. Aħna evalwajna il-ħidma tal-oqbra tal-massa f'ċipru u fil-parlament insistejna sabiex inkomplu bil-ħidma sabiex nidentifikaw dawn il-persuni nieqsa. Fl-2016 jiena nnifsi ġejt maħtur bħala rapportera l-di kwistjoni u għalhekk għamilna din il-missjoni għal ċipru u marna nevalwaw is-sitwazzjoni fil-post bil-kooperazzjoni tal-awtoritajiet b'dan il ġewwa maħna aħna għamilna 100% il-programm ta' ħidma stabilit għal din id-delegazzjoni minn April, anzi minn 3 ta' April sal-4 ta' April, mid-9 ta' filgħodu sal-10 ta' billejl aħna ħdimna sfiq. Bdejna bil-laqat mal-rappreżentant speċjali u l mexxej tal- forza tal-żama tal-paċi f'Ċipru tal-Nazzjonijiet Magħquda is-Sinjura Elizabeth Spear. Iltqajna wkoll ma' Sur Paul Arni li huwa l persuna responsabbli minn dawn persuni nieqsa f'Ċipru min-naħa tan-Nazzjonijiet Magħquda. Kellimna dwar il-mandat u l-kompiti komuni illi din il-forza ta' żama tal-paċi f'Ċipru għanda sabiex nipravjenu wkoll l-aktar ġlied bejn komentajiet Griki u dik Tkellimna dwar l-isfond tal-konflitt, rezoluzzjonijiet li ġew adottati mill-Kunsil tas-Sigurtà u l-avvenimenti tkellimna dwar il-punti prinċipali u preċiżi tal-mandat li ħasbuna fis-sitwazzjoni attwali kien hemm indikazzjoni għall budget tal-Kumitat tal-Persuni Nieqsa li huwa ta' tlieta punt ta' 3 miljuni anzi u 2.6 miljuni jaslu direttament mill-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom aċċess ukoll għaż-żoni militari, żoni ristretti. U din mhix kwistjoni problematika għaliex kien hemm 51 aċċess illi nata f'dawn iż-żoni, però huwa mistenni iktar mill-awtoritajiet torok fil-futur immedjat. Iltqajna wkoll mal-membri tal-Kumitat tal-Persuni Nieqsa, is-Sultuna, is-Sinjura Kuku Kusuk. Is-Sur Nestora Nestoros, Greek Ċipriot u s-Sor Paul Henry li huwa it-tielet membru tal-Kumitat. Minna tan-Nazzjonijiet maquda, ifokajna fuq il-ħidma, identifikazzjoni u r-ritorn tal-fdalijiet tal-persuni. Dan il-proġett ta' żewġ komuni kemm il-komunità torka kif ukoll di Greka għafdaw il-kompitu umanitarju fidejn dan il-kumitat. f'Marzu fil-wieħed anzi fil-31 ta' Marzu kien hemm reżumazzjoni ta' 1218 persuna u ġew identifikati 868. Iż-żmien huwa aspett importanti bħalma nafu anki l-familja anki l-familja anzi eh, uħut eh, qed imutu qed ifakruna illi hemm niftakru iż-żmien. Irridu nerġgħu l fiduċja bejn iż-żewġ komunitajiet. Hemm ta' wkoll ta' appoġġ mill-Unjoni Ewropea f'termini ta' budget, is-Sinjura Kusuk qalet li m'hemmx limitu ta' żmien għall proġett qalu illi l-kumitat huwa vinkolat mill-mandat hemm ukoll lista ta' persuni nieqsa iddeterminata fuq livell politiku u l kumitat ma jistax javalwa l-ispiża. Umbat hemm il-laboratorju antropoloġiku mhux l-ewwel darba li morna hemmhekk ringrazzjajna lill-esperti xjentisti involuti fuq livell parlamentari wkoll żorna l-Assembleja Nazzjonali u tqajna mal Masur Dimetris Siluris, President tar Rappreżentanti. Iltqajna wkoll mal-mexxija tal-Kumitat tal-Persuni Nieqsa, is-Sinjura Kukuma, u membri tal-Kumitat tajna attenzjoni li l-ispjegazzjoni tagħhom fuq livell anke politiku, smajna l aspettattivi tagħhom. Fejn jidħol l-appoġġ mill-Unjoni Ewropea. U jixtiequ illi l-appoġġ jibqa' jingħata sakemm jitlesta il-kompitu il-tajna ma' Sur Fotis Fotju, komissarju għal kwistjonijiet umanitarji u diskutejna u wkoll il-ħidma tal komitat li tindirizza żmien traġiku għal ċipru wara 44 sena għattem nis li familji għadhom eh, jafdaw fil-tkomplija tal-ħidma Et nitolbu għacċess għall-arkivju Tork sabiex nikkompletaw il-ħidma. il kummissjoni Presidenzjali irreferiet ukoll għal sentenza tal-Qorti tad Drittijiet Umani tal-10 ta' Mejju tal-2001 nuqqas ta' konformità tat Turkija u s-sitwazzjoni tal-persuna fil-peninsula ta' Karkas. Iltqajna wkoll mal raba ta' persuni nieqsa kemm mill-komunità Grika u kemm minn komunità Torka ovvjament kienet laqa emozjonanti ħafna. Rejna irrispettana wkoll għall istqarrijiet tagħhom, il-konsiderazzjonijiet tagħhom u l-ħtieġa illi iżommu il-kwestjoni fuq livell umanitarju kontra il-politiġizzazzjoni. Il-kol tkellmu dwar il-weġġa tal-familji. Hija xi dnija l-komunità li jagħmlu parti minna, ovvjament. Tkellmu dwar l-esperjenzi personali tagħhom. Anki fis-segwitu tal-ħidma ta' rieżumazzjoni u tkomplija. hemm ukoll assoċjazzjoni tal-raba li jisimha flimkien nistgħu Together We Can. Rappreżentata mis Sur Kristos. Is-Sinjura Urdak u s-Sinjura Pazja. Bħala konklużjoni, delegazzjoni tixtieq tirrikonoxxi li l-kwistjoni ta' persuni nieqsa f'sitwazzjonijiet ta' wara konflitt hija element importanti f fil-proċess politiku, legali, soċjali wkoll. Ħafna pajjiżi Ewropej għaddew minna u għadhom għaddejjin minna. Il-qraba ta' persuni nies għandhom id-dritt li jkunu informati dwar id-destin, dwar il-post qegħdin dawn il-persuni. Il-familji ta' persuni vittmi li ġew nieqsa għandhom jitpoġġew fil-qalba tal-azzjoni kollha. Fil-qalba tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea wkoll irid ikun hemm rikonċiljazzjoni. il-Parlament Ewropew kien involut b'mod attiv kien tisegwi s-sitwazzjoni f'Ċipru. U nixtiequ ngħidu li aħna naqblu mal-ħidma tal-Kumitat tal-Persuni Nieqsa nirrikonoxxu l-rwol wara l-konflitt fil-promozzjoni wkoll tal-tifkira tal-verità. U aħna ninsistu l unjoni Ewropea għandha tagħti biżżejjed riżorsi lill kumitat sabiex tkun tista' taqdi l-mandat sħiħ tagħha aħna nitolbu lill gvern tat Turkija u ta' Ċipru sabiex jibqgħu jappoġġjaw il-ħidma tal-Kumitat sabiex jagħmlu iktar sforz sabiex insibu lil dawk l-individwi li għadhom imniżla daqs bħala nsi persuni nieqsa. U dawk li jistgħu jgħinu din l-investigazzjoni jkunu jistgħu jgħinu b'mod ħieles. Nitolbu l-autoritajiet torak sabiex jof informazzjoni fil-arkivi tagħhom sabiex il-raba jkunu jafu id-destin tal-persuni nieqsa dawn għandhom jingħataw il-garanzija jkunu jafu. Nerġa' ngħid din hija kwistjoni umanitarja m'għandux ikun hemm influenza politika u m'għaddix tingħaqad man negozjati li se jkomplu wara is-sajf tar rikonċiljazzjoni u rinifikazzjoni tal-gżira finalment. Skont ir-rieda tajba wkoll tal-Parlament Ewropew. Din hija taqsira tal-abbozz ta' rapport li aħna wassalna jekk xi ħadd jixtieq jitkellem aħna nelqgħu dawn il-kummenti iva sur Mavridis. Inti membru wkoll ta' din id-delegazzjoni. Is-sur Mavridis, nadilek il-kelma. Thank you, Chairman. Grazzi, President. Jiena se nitkellem bil-sim pajjiżi. Mela din il-delegazzjoni fi żjara li għamlet u l-kuntatti li rnexxila tagħmel huwa pass importanti ħafna lejn soluzzjoni għal din il-kwistjoni umanitarja. Jiena nixtieq nestendi ringrazzjamenti tiegħi lill membri kollha, imma iktar u iktar is-Sur Lopez Aguilar li huwa ir-rapporter ta', ta dan is-suġġett ta' dan il-grupp. Jiena naf li qed tipprova inti ipprovaj tagħti preżentazzjoni bilanċjata u mingħajr konnotazzjonijiet politiċi imma dawn jeżistu huma realtà minn mindu ċipru ġi pajjiż okkupat. Jiena għandi opinjoni fuq is-sitwazzjoni politika naf minu l-vitma u min għamil ħażin, imma mhux noqgħod nidħol fuq dan. L-ewwel net fuq din il-kwistjoni qegħdin niġġieldu kontra l-ħin għalhekk ir-rwol tagħna apparti milli ngħinu bil-fondi huwa wieħed politiku hemm bżonn nagħmlu pressjoni biex l-affarijiet jaġlu għax in-nies li għandhom x'informazzjoni informazzjoni ta' kuljum imutu nitilfuhom. U bekk ikun iktar u iktar diffiċli li nittraċċaw dawn il-persuni li kienu ebu f'Ċipru. Jiena wkoll nemmen li hemm bżonn il-ġustizzja, il-verità hemm bżonn għandna bżonna għax din biss iġib il-rikonċiljazzjoni. Ovvjament iżoċ naħatem naħat hemm qed jaċċettaw ċertu fatti imma mbagħad hemm l istatta dritt li jiddetta' ġi aċċettat li t Turkija intenzjonalment neħħiet il-fdalijiet tal-persuni maqtula. Bad kien hemm il-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li talbu li Turkija biex jikkooperaw. Mela, ix-xogħol tagħna hawnhekk huwa umanitarju. Għalhekk hemm bżonn eh, ninsow ehm, l-lat politiku. Qabel ikonna ismiħ fit-3 nofs għadbaqna punti ħor għalhekk jina waqqaftek, ġifiri nipprezza kieku titkellmu fil-qosor minuta u nofsa żewġ minuti sabiex kuħat ikollu ċans. U issa? irridu u kol irridu nirrispettaw l-interpreti daw ma jistawx jibqaw mana għax imħabba l-isra jkollhom jifu fi sitta u nofs. Grazzi, grazzi ħafna, grazzi tal-mod kif inti pronunzjajt perfettament ismi. President, nixtieq nirringrazzjak għal fatt li inti f'dan ir-rapport irnexxielek tibqa' ibbilanċjat. Rapport dettaljat din iż-żjara li għamilna aħna din id-delegazzjoni għamlet biċċa xogħol verament fuq fu xi ħaġa sensittiva xi ħaġa importanti u tajjeb li fċipru tramuntana u nofsenar ikomplu jinaqdu il-rizoluzzjoni hija importanti hawnhekk kif is-soluzzjoni tal-problema. It-Turkija irridu noqogħdu attenti li ma tippruvax teħles minn xi fdalijiet wara l-massakru li kien sar. Meta nitkellmu fuq minoranzi hemm bżonn naqblu li konsensus hemm bżonn li jkun aċċettat miż-żewġ naħat. Jiena nispera li tiġi l-ġurnata meta nkunu nistgħu nżuru ċipru u ma jkunux għadhom jeżistu il-ħitan bejn it-tramuntana u n-nofsinhar. kunu nistgħu nitkellmu fuq l-unifikazzjoni ta' ċipru. Is-sur Adamov li kien ukoll membru tad delegazzjoni. Grazzi, President. Jiena naqbel kompletament miegħek għax l-anijiet tal-missjoni tagħna irnexxinna nilħquhom. Nixtieq nirringrazzja lil kollegi, nirringrazzja lilek mod speċjali inti li mexxejtna u kienet biċċa xogħol ikkommovitna għax konna qegħdin ikonna iktar informazzjoni fuq din it-traċedja ta' persuni. Traċedja li jissa ila għaddejja snin twal. U għalek ma jemx għalfej li ndaħlu il-politika f'kustjoni ta' dan it-tip. Hemm bżonn naraw x'qed jiġri emmek f'dan il-pajis bajnejn ta' nies umani u nirringrazzjak għal rapport imparzjali tijak. Grazzi. Is-sur Kristoforu, int u kol kont emmek mana. Parti mid-delegazzjoni, grazzi ħafna, President, jina nirringrazzjak minn font qalbi pal poplu ta' ċipru għal din iż-żjara tant importanti li intom għamiltu l-delegazzjoni tiegħek. Nirringrazzja l-membri tad delegazzjoni verament kienet em, zjara importanti ħafna fuq din il-kwistjoni tant taħraqa. Ma ninsawx li din fċipru din kienet traġedja kbira l-okkupazzjoni ta' dan il-pajjiż fl-1974. Iġsa il mana problema għal 44 sena. Il-familji ma jafux ġara minn qarabatom it-Turkija tkompli bil-politika eh, li mhuwiex umana xejn biex twaqqaf milli wieħed isir jaf x'sar mill-raba tiegħu jew mill-fdalijiet tal-qraba tiegħu. Aħna nemnu li l-Turkija rdu ngħidula b'mod l-iktar ċar li din hija problema umanitarja u wara tant żmien 44 sena hemm bżonn li tikkunsidra dan il-każ bħala każ umanitarju tikkoopera. Għandna bżonn ukoll iktar fondi li jiġu mill-Unjoni Ewropea. Dawn jikontribwixxu verament mod importanti. l hija indispensabbli sabiex naslu għal soluzzjoni. Jina verament kun ħaġa sabiħa l-Unjoni Ewropea jkirna xilna imbidlu il-situazzjoni f'ċipru jekk ikonna rizultati eh, riżultati ġifiri nkunu nistaw nidentifikaw dawk li ebu kolla nserħu moħ il-raba, il-familji. Ja, kwistjoni umanitarja aħna għamilna dak kollu li stajna biex naslu għal riżultat u issa dak li qed nistennu huwa li il-pajjiż responsabbli għal dak kollu li ġara eh, jikkoopera. Iva, grazzi ħafna. Għaw xi ħadd ieħor, Iva? Is-sur Krisokonos. Iva, fidejk. Grazzi ħafna, President. L-invażjoni tat Turkija f'Ċipru tal-1904 1970 kien tikser il-liġi internazzjonali kien rejat kontra eh, l-umanità. Il-problemi, reperkussjonijiet għadna ngħixuhom. Il-Turkija ikkolonizzat il-parti ta' tramuntana ta' ċipru, tal-gżira. Mbagħad kien hemm komplow jiksru prinċipji fundamentali tal-liġi. Anki kull ideja tal-umanità komplow situazzjoni e, sitwazzjoni tmur għallar. Hemm bżonn jikkollaboraw biex jinstabu il-fdalijiet ta' dawk il-persuni li kienu ebu. Kienet kienu hemm il-milixjas, l-armata ta' Turkija li qatlu lin nies Hemm bżonn nikkomplu nikkundannaw il-mod ta' kif qed jaġ'ixxi turkija Ma jistax ikun li eh, ninsow il-memorja, hemm bżonn il-verità, il-bażi ta' kif nistgħu noqorbu flimkien. Mela, Jiena pala tanding rapporter, eh, mstari jaw koll li nirringrazzjakom għal kontribuzzjoniet il-fat li jintom rittaw tikkooperaw u dejjem tħadnu dimensjoni umanitarja ta' din il-kwistjoni. Dejjem appoġġajtu il-familji biex dawn ma jaqtawx qalbhom billi jsib ikunu jafu x'ġara mill-fdalijiet tal-raba tagħhom. U nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea nitloba li tkompli tagħti il-fondi sabiex dan ix-xogħol jitlesta. Jiena naħseb li wkoll ġust kif smajna li din it-talba ta' din il-kwistjoni li jitinata jinata aċċess għad zoni militari fuq naħa ta' Turkija ta' Ċipru, aċċess għal dawn iż-żoni li l-komunità ġifiri li tgħix f'dawn iż-żoni militari kien ikon li aħna kellna aċċess għalihom. Kien hemm progress irnexxilna namlu kuntatti ma' entitajiet, narawx proċess ukoll stajna li nikkollaboraw magħhom u il- rajna li familji li kienu mhux qed jiġu trattati tajjeb issa wkoll sabu xi ftit eh, serħan tal-moħħ. Jiena nispera nittama li dan l-eżempju wkoll kien ikun japplika f'każijiet oħra li nsibu fl-Unjoni Ewropea fl-istati membri tagħha, f'dawk l-istati fejn kien hemm konflitti, fejn mietu n-nies, fejn qebu n-nies. Nixtieq kieku li dan il-mudell li dan l-eżempju jkun il-mudell biex nindagaw f'każijiet oħra ta' dawk in-nies li qebu. Fil-passat turbulenti ta' ħafna pajjiżi. Anki fl-istorja ta' Spanja, ta' Spanja kifet il-kas ta' Ċipru, semmejna dan kemm il-darba, kienem gwerra ċivili li ħallit ħafna imwiet fis-seklu 20 u il-persuni li jebu ma kienux 3000 kif kienu fil-kas ta' ċipru kienem 20,000. Imma il-mod ta' kif aħna provajna qed nippruvaw il-komunitajiet sabu eh, jisibu soluzzjoni għal ċipru iż-żewġ komunitajiet li provaw jagħmlu kuntatt ma' xulxin u koll awtoritajiet li trattom mod ġust, ovvjament bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea bil-fondi tal-Unjoni Ewropea u jaka u għakas ninsisti u umanitarju, imma dejjem hemm il-dimensjoni politika li se tibqa' magħna u dejjem irridu naħsbu fiha wkoll fit-taħdidiet li se jsiru wara s-sajf. Hemm lat ieħor kif qed iqis ir-riżoluzzjoni li għadha li qegħdin naħdmu fuqha li għadha pendenti ma' dan il-kumitat għal persuni li jebu jina naħseb li l-bicċa xogħol li kienet tagħna għamilnija tajba. Tajjeb wis mela. Immorru bil-punt li jmiss ħan nitkellmu issa skont l-aġenda il fuq il-budget se niddiskutu ir rapport dwar il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea sena finanzjara 2019 il-partijiet kollha u għanna il-rapporter u bati konna ċans nisimaw il-shadows u kol. Issul krisogonos il-rapporter, fidejk. Grazie ħafna, President, kollegi. L-Unjoni Ewropea edha fi stadju kritiku dak li għandu xaqsam ma l-evoluzzjoni tal-proġett Ewropew, il-problemi tal-Mediterran, il-fat li mhux qed jiġu rispettati drittijiet fundamentali, dan kollha huma sfidi għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha. L-sfidi hemm bżonn nsibulhom soluzzjonijiet bażati fuq kooperazzjoni biex inkomplu nħadnu l-prinċipju l-valuri tal-Unjoni, nuru wkoll solidarjetà u nejnu wkoll ġustizzja l-integrità u l-koeżjoni fl-Unjoni zona ta' sigurtà, libertà u ġustizzja li taħdem tajjeb hija ta' bil-fors biex aħna nġildu kontra korruzzjoni, kontra eh, naraw li kun implementazzjoni wkoll ta' drittijiet fundamentali kull imkien fl-Unjoni. Għalhekk il-livell ta' risorsi finanzjarji għal dan is-settur li zibu fil-baġġett tal-Unjoni għal sena li ġejja. Nistgħu nqisuhom bħala fully budgeted il-finanzjament tal-immigrazzjoni għal xogħol li rridu nagħmlu fis-settur tas-sigurtà żieda ta' 7% tal-commitment appropriations, ġifir assigurta u ċittadinanza fl-2019, u hija miżura tajba. Ġifiri, 3.5 miljun ta' euro għal-2018 dan zdied b'7 fil-mija Umbat għanna xar biljuni fl-2018 se jitla tal-11.38 biljuni fl-2019. aħna għall-2019 qed ngħidu li dawk il-titlu erba nallokawhom kollha. Anki l-allokazzjoni ta' iktar minn biljun ta' euro għal Global Margin tal-Commitments biex insaħħu l-għajnuna umanitarja u anki l-istrument tal-viċinat li morru għallek, dawn huma affarijiet kollha pożittivi. Il-żieda tal-azil, migrazzjoni u dan il-fond tal-jom miktar minn 400 miljon ta' euro biex nifinanzjaw l-eġassjoni l-ġetazzjoni ġdida ta' Dublin u zida żieda ta' 175 miljun ta' euros li se jmorru għal Greċja wara li se jispiċċa l-ewwel ta' jannar l-istrument tal-irkupru tal-Greċja nistgħu ngħidu li 1.45 miljun ta' euros insibuhom fil-budget u dawn se jmorru għal faċilità tal-rifuġjati fit-Turkija u 560 ta' miljun ta' euro se jmorru għal kriżi fis-Sirja. Minħabba l-istat ta' dritt, l-indipendenza tal-ġudikatura, il-problemi drittijiet tal-bnja fit-Turkija, aħna rridu nagħmlu monitoraġġ tal-fondi li natu il turkija għalhekk it tnaqqis tal-Commitment Appropriations għat-Turkija anki l-istrument eh, tal-assistenza ta' qabel l-sħubija. Ġifiri b 250 miljon ta' euro hija ħaġa tajba. Għallejazo il-fondi jaqblu ma talba li kienu għamlu. Hija ħaġa tajba li eh, stajna ngħiduhom. Ġifiri żieda ta' 16 fil-mija tal-ispejjeż amministrattivi se jmorru għas sekretarja tal-European Data Protection Board. Anki ġifiri skont ir-regoli ta' data protection għall istituzzjonijiet Ewropej u kol għal monitoraġġ u il-compliance tal-aġenziji li għaw taħt it tielet pilastru. Imma nejdu u kol li l-istess mhux l-istess għall-Aġenzija għal Operational Management tal-Large Scale IC Systems fil-settur tal-sigur ġifiri iju e Lisa. Ġifiri l-2019 għal iju e Lisa se tkun sena ta' sfida, x'mhux se jkun biżejjed fondi. Għalhekk Iju e Lisa fl-2019 mux se jkollha biżżejjed risorsi biex tkun tista' taqdi l-mandat il-ġdid. Il-fatt li għanna budget ta' 4.9 miljon ta' euro għall-IPPO hija xi ħaġa pożittiva il-prosekutur il-ġdid ikun jista' jaħdem tajjeb ukoll minn pajjiż għall ieħor integrazzjoni bħal din għandna bżonna biex niġġieldu kontra l kriminalità organizzata u l-profitti li jirnexxilhom jagħmlu. This should lead to more successful prosecutions and more efficient recovery. U bekk nkunu nistgħu nirkupraw il-flus li jkunu iffrodati. Eh, L-Eurojust hija l-unika aġenzija li qed tiffaċċja tnaqqis fl-2019 ġifiri tnaqis tal-commitment appropriations għal program tal-ġustizja ġifiri inqas eh, tnaqis ta' 2.5% eh, ta' 2.5 miljoni ta' euro għal eh, periodu tal eh, mill-2021 u 27 mux bizzejiet fil-qafas tal-MFF għax għanna tnaqqis ta' 50% ta' 15% meta nqablu ma' l-2018. F'dan il-kontest tnaqqis bħal dan ma nistawx naċċettaw imħabba l-prioritajiet fil-dan is-settur ta' sigurtà u ġustizzja. Ma nistawx ma nammettux għal fatt li l-teddidi ta' sigurtà komplow. Ġifiri kellna iktar attakki terroristiċi, kriminalità ġdida u anki ċiberkriminalità. Eurojust. Mind you that there's a timing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 Irridu nżommu f'moħħna l-implementazzjoni ah. tajba tal-budget speċjalment fis-settur tal-libertajiet ċivili, ġustizzja u affarijiet tal-intern jistgħu jista' jikkontribwixxa tisħiħ tal-laqda tal-proġett Ewropew u jissaħħaħ l-infurzar tal-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea pal protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem, solidarjetà, kooperazzjoni konġunta u demokrazija. Grazzi tal-attenzjoni, grazzi ħafna tal-li assart issa għaw żewġ membri illi eh, jixtiequ jikkommentaw sur Xiġovski. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lir-rapporter għal proposta illi tresqet hija ħasra li din hija l-ewwel darba minn meta bdejt naħdem fil-Parlament Ewropew li qatt ma kien hemm laqgħa pożittiva jew effiċjenti bejn ix-shadow rapporteurs u biss hawnhekk illi eh, qed niskopru ċerti affarijiet fuq il-budget u dan inħossu jiena nuqqas ta' rispett Din hija l-ewwel darba u nittama li din qatt mi sitwazzjoni li se tirrepeti ruha qatt. Issa taħt it-tielet eh, intestatura ħanaraw il-budget kif żdied dinja xi ħaġa verament importanti. Imma wisq nibża illi ż-żieda mill-Kummissjoni Ewropea l-2019 mhijiex żieda kbira biżejjed u jiena qed nittama illi fil-qafas finanzjarju plurianwali din il-ġlieda għal flus għal sigurtà u migrazzjoni se tieqa' għaliex imbagħad nkunu nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni ta' kif se niġġestixxu il-finanzi sabiex ukoll eh, niffaċċaw l-isfidi li għandna qudiemna sfidi li semmihom ir-rapport. Imma qabel ma jsir dan kollu hemm bżonn li naraw ċerti garanzija l-2019 li l-Unjoni Ewropea se tkun tista tagħmel dak li suppost tagħmel fil-qasam tal-migrazzjoni l aġenziji tal-Unjoni wkoll se jkollhom biżejjed fondi biex jagħmlu eh, dak li hu mistenni minnhom. Il-parti tagħna mhux biss huwa favur dan kollu, imma favur ukoll li nagħtu l-appoġġ li jasal l-Europol Eurojust u aġenziji oħrajn jiena qed ħad gost li nara li il-budget ta' sena d diħla se jagħti appoġġ partikolari lill azil immigrazzjoni u kwistjonijiet oħrajn u dana sabiex ikonna ġestjoni aħjar tal-flussi migratorji li jaslu u li flimkien ma' l-ISF aħna nixtiequ eh, niġġieldu b'mod effiċjenti kontra l-immigrazzjoni illegali, terrorizmu u anki l kriminalità transkonfinali il-konnessjonijiet bejn l-affarijiet u bilanċ huma essenzjali sabiex l-affarijiet jimxu aħjar fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, President, kollegi, bħala Shadow Rapporteur ta' din l-opinjoni, jiena il-ħin kollu nitlob għal mekkanizmi ta' flessibilità li permettunna illi nindirizzaw il problema tal-kriżi migratorja u jenna qed nieħu gost illi din l-idea ġiet inkluża sa fl-abbozz tar-rapport. Kolli nisħaq illi li jesso huwa importanti anke jekk wieħed iqis il-pjanijiet li natu natuha l-istatus ta' aġenzija normali tutti l effetti tal-Unjoni. Rridu nagħtu appoġġ operattiv sabiex niġġieldu kontra traffikar u l-immigrazzjoni illegali sa fejna fien l-Europol Eh, ma temx ħafna mill-programmi tagħha propju għax m'għandix biżejjed risorsi. Ma jagħmilx sens illi fir-rapport qed naraw li l-budget tal-Europol se jonqos bi 8 miljun euro fl-2019 meta mqabbel ma l-ammont allokat li l-2018. Kollegi, x'beħsibna nagħmlu illi mmorru lura mill-impenji li ħadna biex nindirizzaw dawn ir-reati meta jseħħu, ma anki l-Eurojust se jonsela il-budget tagħha tantu hekk illi billi innaqsu il-finanzjament ta' dawn l-aġenziji importanti qed ngħidulhom illi rridu innaqsu mill-prijoritajiet tagħhom. Jiġifieri rridu Uh, eh, u nistennew li se jkunem anqas effiċjenza jena nittama illi għatanna iż-żmien biex nigarantixxu riżorsi adegwati għal dawn iż-żewġ aġenziji. Sur Mamikens, grazzi ħafna, grazzi tal-interventi tagħkom. Naħseb illi rridu nieqfu hawnhekk fuq id diskussjoni illi kellna fuq dan il-punt, ma kienx punt faċli eh, il-mod kif wieħed irid jevalwa l budget Ewropew tal-Unjoni Ewropea sena finanzjarja 2019 u l-unika ħaġa baqli biex nagħmel jiena hija li l-iskadenza għat-tressiq tal-emendi issa ġiet iffissata kemm għall-opinjoni u anki għall-abbozz tal-budget tal-2019, l-emendi tal-budget sa 19 ta' Lulju ta' din is-sena fil-ħamsa ta' wara nofsinhar. 19 ta' Lulju fil-ħamsa ta' wara nofsinhar dik hija l-iskadenza għal tressi ta' l-emendi. Jekk mawx eh, iktar punti u wissa nistaw naddu għal punt illi jmiss li huwa xi ħaġa li li tħassibni ħafna politikament. U huwa punt dwar il-viżi jiena fil-fatt ir-rapporter għall kumitat Libe il-kodiċi tal-viżi u l-viżi umanitarji. Ħan ispjegalkom fuq xi tratta dan għaliex eh, aħna dana kemm il-darba diskutejni dan il-punt għalhekk memx għalfejn noqgħod nelabora wis. Imma l-ewwel net il-politika tal-viżi element essenzjali ta' żona Schengen aħna hawnhekk qegħdin diskutu żewġ dossiers. Wieħed il-kodiċi tal-viżi innifsu li hija inizjattiva meħuda mill-Kummissjoni oriġinarjament erba' snin ilu fil-bidu ta' dan il-mandat il-negozjati starġnaw ġew sospiżi għal ftit ta' żmien u mbagħad reġa' nbdew mill-Kummissjoni taħt forma ġdida l-kodiċi tal-viżi minn mbagħad fajl ieħor li huwa fajl ta' inizjattiva propja, rapport ta' inizjattiva propja mitlub minn dan il-Kumitat Libe fuq il-viżi umanitarji li dan huwa punt verament sensittiv talba li għamminija aħna b'mod konsistenti bħala parti mill parlament Ewropew illi nirrispondu għal dan l-appell li jkun hemm almenu rotta legali biex wieħed jasal fl-Unjoni Ewropea sabiex innaqsu l-imwiet fil-Mediterran waqt din il kriżi jekk imsejħa tar-refuġati, ir-regoli komuni huma meħtieġa għal ħruġ ta' viżi peress li m'hemmx kontrolli fuq il-frontieri interni dan l isfond minn mindu eh, kellna fl-2008 biddinna il-kodiċi tal-viżi u l-kondizjonijiet għal dan lekk imsejħa lekk kodiċi tal-viża li huwa fis-seħħ bħalissa qatt ma ġie rivedut. U l proposta li għamlet il kummissjoni erba' snin ilu fl-2014 li jiena rapporter għalija eh, ġiet tirrata mill-Kummissjoni u dan il-Komitat ħadem għatih b'mod kostruttiv fuq din il-proposta. Aħna jiddispjaċina illi ma nistgħu nirrapportaw li sar ebda progress sa issa min-naħa tal-Kunsill sabiex jintlaħaq kompromess il-kompress illi l il parlament Ewropew jixtieq illi jintlaħa illum se nirrevedu l-proposta l-ġdida fuq il-kodiċi dwar il-viżi li ħarġet bih il-Kummissjoni fl-istess ħin se niddiskutu il-rapport ta' inizjattiva propja fuq il-viżi umanitarji li ħareġ bih dan il-Parlament eh, fid-dawl tal-nuqqas ta' rieda tajba min-naħa tal-Kunsill. Aħna biħsibna nofru soluzzjonijiet alternattivi għal din is-sitwazzjoni inaċċettabbli inaċċettabbli sitwazzjoni fejn ħafna nies qed jitilfu ħajjithom bla bżonn fil-Mediterran. Tant nies u malesti li jagħmlu minn kollox saħansitra li jirriskjaw ħajjithom, saħansitra li jitilfu ħajjithom biex forsi jaslu fixtut tal-Unjoni tal Ewropea. Mela ħanibdew nid-diskutu il-kodiċi tal-viżi. Ħanisimgħu L-ewwel nett minn għandi bħala r-rapporter introduzzjoni qasira fuq dan is-suġġett u mbagħad wara se nisimgħu xi kummenti min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej minn għand il-Kunsill u l-Kummissjoni għall-Kunsill se jkunaw Sur Karl August Lux li huwa il-President tal-Grupp eh, ta' ħidma dwar il-viżi tal-, -President tal presidenza Awstrijaka, bat se prezenta il- xogħol li se jagħmel il-Kunsill u mbagħad is-Sinjura Jolanda Gallego Casilda Grau li hija wkoll il-kap tal- eh, sigurtà u tad dokumenti min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Ħalli nagħmel introduzzjoni qasira fil-qosor kemm jista' jkun Iva, hemm eh, xi dokumenti illi spjegaw ftit mix-xogħol illi sar f'dawn l-aħħar erba' snin, imma sempliċement biex intikom taqsira. Mela, l-ewwel hemm eh, id-dispjaċir illi aħna għadna ma minnix dak illi kellna nagħmlu u eh, huwa rilevanti u huwa il-moment propizju illi ngħidu dan b'mod ċar illi aħna mhux biss jiddispjaċina imma qegħdin sansitra nesprimu tħassib kbir minħabba dan l isforz li tant ħadilna ħin u illi ma wassalna imkien. L-idea hawnhekk hija li Fil-waqt li l-Kommissjoni ħarġet b'inizjattiva biex tiffaċilita il-viżi sabiex l-affarijiet ikunu aktar sempliċi, aktar faċli u aktar irħas eh, biex wieħed jingħata viża għal finijiet leġittimi u biex jidħol fil-territorju tal-Unjoni Ewropea, ma sfortunatament dan għadu ma sarx realtà, anzi il-konsiderazzjonijiet kollha dwar l-faċilitar tal-viżi twarbu, insejnijom, għaliex issa il-sigurta u din ir-rieda għal-sigurta tfiet il-bqija, tfiet kollox, l-ideja tal-facilitar tal-vizi għal-idejat għal-raġunijiet ġustifikati għal turizmu, finijiet ekonomiċi, raġunijiet professjonali, jiġifieri dik l-ideja kienet sempliċement li niffaċilitaw il-ħajja ta' dawn in-nies. Imma daw di qatt ma ġiet diskussa dejjem nisħu fuq is-sigurtà, sigurtà, sigurtà. U eh, tul id-diskussjonijiet kollha illi kellna mal-Kunsill u din mhux biss hija ħasra, hija qar minn hekk fil-fatt vera xi ħaġa li taqtanna qalbna u e, hija ħasra illi aħna għadna ma rnexxinniex illi nissodisfaw u nilħqu il-għan tagħna li niffaċilitaw il-viżi għal raġunijiet leġittimi. Il-kontenut tal-proposta u l-elementi tekniċi, l-modalitajiet prattiċi għal e, trassiq ta' applikazzjoni stat membru la kompetenti biex jeżamina jiddetermina u jiddeċidi il-miżati, il-formuli, um, l-assigurazzjoni tal-vjaġġar u l-elementi tekniċi kollha. Dawn l-elementi tekniċi kollha għadhom importanti biex wieħed jiddeċidi l-possibilitajiet tal-miljuni ta' persuni biex jitlu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri territorju tal-Unjoni Ewropea għal finijiet leġittimi dak illi hemm fil-kodiċi tal-viża għandu rwol importanti ħafna għal setturi ekonomiċi importanti, tour operators, għal cruises, l-industrija, il-professjonisti, U anki għal bosta reġuni fl-Europa par reġun tijaj li jiddependi u reġun illi jiddependi ħafna fuq il-turizmu ġifiri il-gżejjer uh, eh, tal-Kanarjas. U l-ideja li niffaċilitaw il-kizba tal-viza warra għaliex għalli bżonn li nħallu nżommu dawn in-nies il-bot mixtut tagħna minħabba tħassib li għandna fuq is-sigurtà. Kien hemm min eh, kwestjoni ta' interoperabilità, rabtiet ma' dossier oħrajn li ħalqu konfużjoni sħiħa bejn il-kwistjonijiet ta' ġestjoni tal-migrazzjoni u l-ġlieda kontra terrorizmu li mhumiex l-istess ħaġa. Il-ġlieda kontra terrorizmu mhix l-istess palma wieħed irid kemm jista' jkun jevita dawn il-flussi migratorji. Dan huwa l-ewwel punt li verament jiena ħassejt li kelli nagħmlu. Umbat l-idea għada illi ikonna rwol ġdid tal-politika dwar il-viżi u IVA, hemm rabta bejn konsiderazzjonijiet ekonomiċi mal-tħassib li għandhom l-istati membri dwar il-migrazzjoni u bħala konsegwenza ta' dan qed nużaw il-politika ta' riammissjoni waqt id-diskussjonijiet ukoll. Kummissjoni qalet li l kodiċi dwar il-viżi ma kienx maħsub biex um, kunem dawn pajjiżi terzi li jipprevjenu l migrazzjoni Imma din il kwissjoni tal-migrazzjoni rridu nindirezzawha fil-kuntest politiku tal-lum. Memx provi sodi dwar kif il-politika tal-viżi tista' twassal għall kooperazzjoni aħjar ma' pajjiżi terzi fuq ir-riammissjoni din hija xi ħaġa li qed iridu niddiskutuha. Mbagħad tem il-kwistjoni ta' dawn il-pajjiżi terzi illi m'għandhomx il kundizzjonijiet meħtieġa sabiex isegwu l linji gwida dan ifisser illi għadna impenjati to the effort of uh, pushing it forward and trying to biex nkomplu bl-sportsi u ntemmu il-proċeduri leġislattivi qabel ma jintem dan il-mandat tal-Parlament Ewropew u jiena nitlob lill presidenza Awstrijaka li issa se rappresentant taħħa se jitkellem imma kifat il-bieraħ lill-Ministru tal-Awstrija, Ministru tal-Ġustizzja tal-Awstrija, tal awstrija Din hija fil-fatt l-aħħar presidenza li se tkun effettiva bisħieħ f'termini ta' proċeduri leġislattiva li xumbat il-semestru ta' wara l-ewwel parti ta' l-2019 nħanajdu eh, eh, l-affarijiet kif inhuma minn banda se ikun żmien illi fejn se nikkonċentraw fuq il-qafas finanzjarju plurianwali. U t-tieni net mhux se tkun presidenza sħiħa għal dak li huwa tfassil tal-liġijiet, eċetera, li jkunu waslu l-elezzjonijiet Ewropej li se jsiru fl-aħħar ta' Mejju ta' l-2019 u dan ifisser f'termini prattiċi li l membri kollha tal-Parlament Ewropew se jkunu moħħom fil-kostituenzi tagħhom iqattaw ħafna aktar żmien hemmhekk u ikunu iktar moħħom meħud mill-aspetti purament politiċi tal- eh, xogħolna bħala deputati parlamentari. Imma aħna issa għad baqanna opportunità biex infaslu liġijiet fil-Parlament Ewropew, aħna wara kollox għalek eh, votaw għalina il-kostituenti tagħna. Għalek nitbet l-attenzjoni tal-presidenza ta' l-Austria biex infakkarom illi intom għad għandkom l-aħħar possibilità illi dana tamluħ realtà u nittama illi din il-liġi xi darba toħroġ minn minn dan il- il-qabar li jamirdu ġo fih għal dawn l-aħħar erba snin. Mela, ikkommentaw issa fuq l-aspetti li jirgwardaw il-diskussjoni u li huma dejjin ukoll fil-grupp ta' ħidma dwar il-kodiċi tal-viżi. Mela l-ewwel nagħti l kelma lil eh, President tal-grupp ta' ħidma dwar il-viżi Karl August Lux. Grazzi. Ja, sehr geehrter Herr Berichterstatter, äh, sehr geehrte Damen und Herren. Aziz Rapporteur, Signori. Aħna ħadna dan il file palma għal il rapporter U dan il-fajl ilu mal-bejda għal ħafna zmin f'termini ta' suġġett, il-Presidenza Awstrijaka għandha lan illi tala il-fajl tal- eh, kodiċ tal-visa taħt il-presidenza tagħha. Però ovvjament ma tantx fadal żmien il-tieqa tal-opportunità hija waħda żejra ħafna Probabilment il-fall jiġi konkluż wara l-presidenza tagħna. Fl-14 ta' Marzu ta' din is-sena l-presidenza Bulgara resqet proposta li diġà stajna niddiskutu fil-Kunsill u kien hemm bil fuq approċċ ġenerali. Għandi mandat għal dan l-approċċ sabiex niddiskutih magħkom. il-mandat huwa qrib ħafna tal-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li aħna nikkonsidrawha bħala bbilanċjata. L-an prinċipali huwa li jkollna kontinent miftuħ għal ċittadin ta' pajjiżi terzi. Inżommu dan u nissemplifikaw li vjaġġar kemm jista' jkun. naqbel ma' rapporter li għajt li qed nitkellmu wkoll dwar turisti, il-pajjiż tiegħu wkoll jiddependi ħafna fuq it-turiżmu. Għalhekk aħna bħal ħafna stati membri oħra għandna interess kbir f'dan il-fajl u rridu nikomplu nipromovu t-turizmu nikkonsidraw fl-istess ħin l-għaniet l-ħara tal-vjaġġar fl-istess ħin irridu niżguraw li nżommu l-istandards tas sigurtà ċittadini. xem fil-proposta tagħna. Waħda mill-miżuri għandha tiffaċilita viża ta' dħul varju għall applikanti Ġifieri jekk xi ħadd ikun diġà ħa viża dan mod awtomatiku jkun jista' jieħu viża ta' terminu itwal sa ħames snin. Aħna nixtiequ li dan ikun iktar faċli u jkun possibbli. Naħsbu li dan huwa strument importanti ħafna sabiex nippromovu ir-relazzjonijiet tal-kummerċ u t-turiżmu. Se jkun hemm ukoll faċilitar sabiex dawn il-viżas ikunu f'mod elettroniku u dan marbut ukoll mad-diġitalizzazzjoni li nixtiequ l-istati membri jkunu jistgħu jiprovdu. Għanna nixtiequ li l-applikant ikun jista jitlob l-applikazzjoni b'mod iktar faċli b'mod digitali sabiex ma jkollniex bżonn ta' karti u vjaġġar inutli. B'dan il-mod l-applikant jista' jressaq l-applikazzjoni tiegħu b'mod diġitali u naħseb li l-affarijiet ikunu ħafna iktar faċli. hemm iż-żieda ta' tariffi tal-viża din hija xi ħaġa li ġiet notata fl-2006. Fl-istess ħin il-proposta hija li nżidu l-ammont minn 60 għal 80 euro jekk tikkalkula din iż-żieda ċert tkun skont l-inflazzjoni. Ġifiri għadna fl-istess situazzjoni konna fija fl-2006. Se jkun diffiċli nkopru dan kollu jekk ma nagħmlu sforzi. Importanti li niżguraw li jkollna biżejjed ħulsa biex inkopru t tamir il-personal meħtieġ sabiex inkunu nistgħu niffaċilitaw kemm jista' jkun il-proċedura għall-applikanti u jkun tkun proċedura faċli wkoll. Fl-istess ħin, qegħdin f'Ewropa fejn il-gvernijiet huma forzati li naqsu l-ispejjeż. Però bekk nistgħu nwasslu għal bidliet ukoll fuq smaħra tal-politika, ġifieri ġiri tal-korruzzjoni, governanza tajba u r-ritorn. Din mhix xi ħaġa ġdida. Għal snin kellna sistemi ta' faċilitar tal-viża ma' pajjiżi li ġew negozjati u konklużi. Dan jinvolvi wkoll aspetti ta' ritorn u negozjati back to back fejn jitlu diversi eh, ftejmiet hemm ukoll ritorni volontarji aħna rridu niżguraw li nimplementaw dak illi diġà kien fil-prassi komuni ma' diversi pajjiżi terzi. Nisguraw li dan jaħdem fil-każ tal-Bangladesh, pereżempju, kien hemm problemi kbar għar ritorni fil-każ ta' ċittadini tal-Bangladesh, aħna mbagħad użajna l toolbox tal-Coriper fejn l-istati membri setgħu jipprovdu dan il-vantaġġ tal-viża li taħdem mod gradwali. Ma jfissirx li kulħadd f'daqqa waħda għandu bżonn il-viża, però hemm approċċ gradwali. Jiġifieri l-ewwel net diplomatiċi u l-uffiċjali jkollhom faċilitazzjoni tal-viża. Imbagħad ikun possibbli jkollok tariffi ola, mbagħad niffaċilitaw ukoll skont il-kodiċi tal-viża. Dan ikun possibbli meta l-istati membri Ansi. meta il-viża ta' dħul multiplu ma tkunx disponibbli jew ikella jkun hemm spejjeż oħra. Aħna sempliċement qed nużaw strument li ilu jintuża għal diversi snin. Il-Bangladesh huwa eżempju ċar li huwa possibbli illi naslu għal dak li rridu b'dan il-vantaġġ li nofru. Hemm l-outsourcing li rridu namlu monitoraġġ ċaħjar tiegħu. Eżempju darba f'sena jkun hemm kontrolli għal min jiprovdu viża jrid ikun hemm regoli ċari wkoll. Irridu nippremjenu l-abbuż kemm jista' jkun. Punt ieħor importanti għalina huwa rappreżentazzjoni ta' Schengen. Nistgħu naraw li pajjiżi ta' Schengen jistgħu jirrappreżentaw lil xulxin, pereżempju l-Awstrija. Fl-Awstrija għandna l-unità tal-viża u l-konsulat tal-viża tagħna. U dawn ilhom hemm mal diversi snin. Aħna tħanna maftejjim ma' 300 awtorità oħra madwar id-dinja għal visas dan huwa network. kbir. L-istati membri l-oħra jistgħu jkomplu jibnu relazzjonijiet f'dan il netwerk Nistgħu naraw eżempju tajjeb fil-Fiji. Hemmhekk kellna problema li stat wieħed biss jirrappreżenta lill oħrajn kollha, b'hekk dan l-istat kellu jara il-konsulat tiegħu. Kien hemm sitwazzjoni għar għal pajjiżi terzi wkoll. Stati membri żgħar u kbar għandhom ikunu jistgħu jikkalkulaw dak li se jiġri bil-kodaks il-ġdid. Irrid ikun hemm iktar personal, infrastruttura ikbar, aktar riżorsi bħalma rajna fil-każ tal-viġi jista' jkun hemm problemi. jekk il-pajjiżi ma jkunux għadhom responsabbli mill-proċedura fiha nifisha. Il-proposta nasbu li hija ibbilanċata u l-Kunsil fil fatt meċa mal proposta tal-Kummissjoni fil-parti kbira, però ovvjament dejjem hemm pożizzjonijiet differenti li rridu nikkonsidraw. Però żgur li hemm irrieda li nikkonkludu l-ftehim kemm jista' jkun malajr u nispera li nħadd kollha jkunu lesti juru r rieda ta' kompromess. aħna ħirqana illi jkollna diskussjonijiet interistituzzjonali mal-Parlament u mal-Kummissjoni ħirqana li nikkonkludi da diskussjonijiet matul il-Presidenza, però dan jiddependi minn kulħadd, jiddependi minnkom il-Kummissjoni, anke mill-Kunsill. Imma aħna ħerqana wkoll għal kooperazzjoni kostruttiva magħkom. Grazzi tal-attenzjoni u ninsab ħerqan għall-iskambju li se jkollna u l-ħidma tagħna flimkien. Grazzi ħafna Sur Lux, jgħid Sur President, aħna wkoll ħerqana għal dawn in-negozjati interistituzzjonali sabiex nagħtu mbottatura sabiex nilqu l-lanijiet naraw il-fajl jiġi komplet u adottat. Issa, is-sinura Jolanda Gallego Kazilta Graw. Grazzi ħafna, grazzi tal-li stedint il kummissjoni għal dan ismieħ bħalma diġà semmejna il-proposta tal-Kummissjoni għall-emenda tal-kodiċi tal-viża tifoka sabiex ittejjeb l-aspett operattiv tal-proċedura tal-viża. Il-proposta għandha elementi utli mill-proposta ippreżentata mill-Kummissjoni fl-2014 iridu nissemplifikaw il-proċedura. Aħna naqblu li dan huwa importanti l-viża sandu jkunu aktar faċli u flessibbli għall-applikanti. Xi eżempji ta' dan li faċilitar huma li l kummissjoni għamlitha possibbli li tapplika għal viża minn qabel il-vjaġġaturi jistgħu japplikaw minn sitt xhur qabel mhux tliet xhur qabel. U anki disa' xhur għal raġunijiet professjonali dawn applikanti għandhom jirċievu deċiżjoni f'perjodu qsar ta' żmien aħna nipproponu massimu ta' 10 ijiem għandhom ikollhom il-possibilità ta' estensjoni f'każijiet individwali meta hemm il-ħtieġa illi ikun hemm skrutinju aħjar tal-applikazzjoni. Dan diġà issemma hemm elementi ġodda meta mqabbla mal-proposta ta' qabel prinċipalment tita iż-żieda tal-tariffa tal-viża sabiex nindirizzaw il-ħtieġa tal-konsulati sabiex ikollhom iktar risorsi finanzjarji sabiex jipproċedu b'din l-applikazzjoni, irridu regoli armonizzati fuq visa ta' tħun multiplu b'validità iktar fittur u rridu wkoll nużaw il-vantaġġi illi l politika tal-viża tista' toffri fil-politika tal-immigrazzjoni wkoll tal-Unjoni Ewropea. Tkellimna dan fil-ftejmit ukoll, però hawnhekk għandna regoli trasparenti ċari wkoll fil-kodiċi tal biza li huma applikabbli dwar ir rizorsi finanzjarji. Aħna proponejna li nżidu tariffa illi għadha l-istessa mill-2006 bħalma ntqal aħna żidna eh, għal 80 euro hija żida moderata. U din hija l-istess għal destinazzjoni turistiċi irridu wkoll livell xiraq ta' personal għal visas Irridu wkoll nikkonsidraw li għal ħafna mill-vjaġġaturi it-tariffa hija spiża żejra mill-spiża kollha tal-vjaġġar u m'għandix iżom lura milli jivvjaġġaw għall-Unjoni Ewropea fl-istess ħin il-familji jistgħu jibbenefikaw minn viża ta' dħul multipla li hija valida għal ħames snin u hemm l-użu korrett ukoll tal-viża preċedenti li jiġu konsidrati dan se jżomm jifranka flus lill konsulat però hawnhekk se jkun hemm żieda wkoll tal-tariffa għax se jkun hemm viża validità għal ħin għal żmien it-twal. Il-viża tista' tiġi applikata wkoll għat-turiżmu irridu niżguraw illi il-politika komuni ittejjeb il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi meta nġu missjoni ta' immigranti irregolari kien hemm sejħiet fuq livell ta' kunsill sabiex nużaw il-politika tal-viża b'mod aktar effettiv fil-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, speċifikament fil-qasam tal-ġestjoni tal-frontieri esterni u tal-immigrazzjoni. Ġifiri, il-viża tista' tkun vantaġġ sabiex intejbu din il-kooperazzjoni. Il-Kummissjoni qed tipproponi wkoll iktar kundizzjoni tristretti meta pajjiż terz ma jikkooperax biżżejjed fuq ir-riammissjoni. U dan taħt mekanizmu trasparenti li hu fil-leġiżlazzjoni li se jintuża każ b'każ u jiġi applikat skont uh, kriterji oġġettivi. Ġuri, il-Kummissjoni trid tagħmel il-proċessar tal-viża fiż-żona Schengen iktar eh, effiċjenti iktar sigur u l-Kummissjoni qed tipproponi wkoll illi tiffaċilita l viża ta' turiżmu, il-possibilità li dawn joħorġu fil-frontier skont skemi suġġetti għal ċertu kundizzjonijiet. Pereżempju għal vivjaġġar u iżjar żjarat fl-Unjoni Ewropea b'mod sigur. Importanti li l-Unjoni Ewropea tiġi konsidrata bħala destinazzjoni sigura għat-turisti aħna qed inkomplu diskussjonijiet mal-Parlament mal-Kunsill sabiex ikun hemm adozzjoni ta' malajr tal-proposta u ħerqana wkoll li l-proposta tiġi adottata f'din il-leġislatura. U minna ħadd għandna ser nagħtu kontribut. Grazzi ħafna, Sinjura Jolanda. Issa għandna xi partijiet interessati interessati fil-fatt fil-fajl tagħna u ser ngħaddi l kelma fl-ordni li fiha huma bil-qeda. Nibda mis-Sinjura Machado illi qed tirrappreżenta lil Hotrek lukandi ristoranti u kafes fl-Ewropa din organizzazzjoni tagħmel parti minnek li hija netwerk għas settur privat fit-turiżmu. Sinjura Machado, grazzi ħafna sur President, l-warna b'sinar tajjeb, eżis membri tal-Parlament Ewropew, kollegi, grazzi tal istedin l-net fismiħ tal-lum. Jina għawnek il-lum fisem Assoċjazzjoni Ewropeja, net, net hija tmien assoċjazzjonijiet li jappreżentaw it-turizmu, però t-turizmu xiġi fl-Ewropa it-turizmu jappoġġa 27 miljun xogħol fl-Unjoni Ewropea u l-ikbar attività soċjoekonomika fl-Unjoni Ewropea. Però huwa fatt illi l-Ewropa tilfet l-isma fissu u sert tkompli tagħmel hekk bejn l-2015 l-2016 il-dħul tat turisti ġie affettwat mill-attakki terroristiċi, però is-sena l-oħra diġà rajna sinjali ta' reżiljenza u kien hemm 8% ta' tkabbir fit-dħul ta' turisti fl-Ewropa. Ġifieri messaġġ huwa li r-reviżjoni tal-kodiċ tal-viża hija meħtieġa sabiex inkun attrajenti għat turiżmu u napoġġaw tkabbir. Il-proposta fl-2014 kienet f'kuntest differenti meta mqabbla ma' dik ta' din is-sena. Ovvjament, irridu nżommu f'moħħna f'kwalunkwe każ illi l-evalwazzjoni ta' tal-2014 wara illi l-benefiċċji ta' proċeduri faċli tal-viża jista' jwassal għal 1.3 biljun anzi 1.3 miljun impjeg ġdid. Irridu nżommu l-benefiċċji però l-ikbar livell ta' sigurtà. 1% tar dawk li rispondaw għas-tħarriġ qalu illi il-proċess attwali tal-viza twaqqafhom milli jerġgħu jiġu fl-Ewropa għalhekk iridu applikazzjoni tal-viża faċli, sempliċi, aċċessibbli ma jisux ħafna flus, però wkoll konformi ma' standards ta' sigurtà ew il-fatt li l-proposta tal-Kummissjoni da' sant malaj wara ġiet u napoġġaw ovvjament il-pis amministrattiv kollu li tnaqqas diġa smajn eżempji għalhekk għalina importanti li d-deċiżjoni ta' applikazzjoni tista' ssir faċar tiem mhux 16 il- vjaġġaturi jistgħu jippjanaw siċċur qabel, mhux tlieta biss, il-memorandum jgħid illi metodi ta' komunikazzjoni ġodda huma possibbli m'hemmx għalfejn il-persuna tmur konsolat, però għalina artiklu 21-8 għandu jitra tmessi l-istess ideja aħna kuntenti wkoll illi smajna li huwa possibbli li tapplika għal viża fil-frontiera esterni dan jippromovi turizmu però dan ukoll għandu jsir bil-miżuri tas ta' kollha jiġu konsidrati. Minkejja dan kollu għandna wkoll xi ftit tħassib. Pereżempju dwar il-viża ta' tul multiplu aħna nittolbu użu aktar stensiv ta' MIVs, MEVs anzi, però hemm xi żvantaġġi hemm numru limitat ta' turisti illi jaqgħu taħt l-ewwel kriterja. Għalhekk għandna nipproponu li l-MVs jingħataw l-vjaġġatur li uża żewġ biżas f'perjodu ta' sentejn dwar id-dokumenti ta' appoġġ. Aħna mod ġenerali naħsbu illi irrid ikun hemm xi tip ta' renumerazzjoni għal dokumenti ta' appoġġ irridu wkoll prova ta' komendazzjoni, però ikun hemm lukandi fejn il-konsumaturi ma jitfacċaw xizzaw credit cards folots jew ħalsu, anzi jikanċelaw ir-riservazzjoni. Jekk il-viza ma tingħatax m'hemmx riservazzjoni awtomatika għalhekk aħna rridu flessibilità f'dan il-każ u għalhekk nitolbu jew rakkomandazzjoni jew mezzi biżżejjed sabiex tkopri l-ispejjeż jew inkella konfermanant l aġent jew operatur illi l-arranġamenti ta' akkomodazzjoni fil-fatt li tisir dan u skont artiklu 14 wieħed b 1 2 għat 3 a. Meta niġu għall ispejjeż għandna wkoll xi tħassib dwar iż-żieda fit-tariffa tal-viża, speċjalment għal dawk minuri ta' 12 sena meta familja tasal fl-Ewropa ovvjament l-ispiża hija ogħla nafu x'inhi l-pożizzjoni tal-Istati Membri smajnija u ma jgħidu illi spejjeż amministrativi jriġu koperti u l-tariffa ma ġiċċa ġurnata għal diversi snin, però ma tantx eh, qed naraw sam hawnhekk għaliex il l-attività ekonomika ta' turisti fl-Unjoni Ewropea hija kkunsidrata bħala 2% tal-GDP, ġifieri dan nikkunsidrah bħala investiment, però jħassibna l-ispejjeż kollha l-oħra li huma relatati mal-proċedura tal-viża, ġifieri l-assigurazzjoni medika, l-ispejjeż sabiex ikollok il-dokumenti ta' appoġġ, l-ispejjeż ta' fornitur ta' servizz, il-data biometrika dawn huma ta' pis għat-turisti u ma nsemmux ukoll il-fatt illi xi drabi n-nies rridu jieħdu li tmixxol sabiex jiġbru dawn id-dokumenti kollha. Għalhekk għandi nipproponu jew li ma jkunx hemm żita fit-tariffa jew inkella li t-tariffa reviżjoni fit-tariffa tiġi kompensata fi spejjeż oħra. Aħna ovvjament nilqaw il-kooperazzjoni bejn konsulati u nafu illi illi ċertu miżur qed jiġi implementati. U bħala kummenti finali nixtiequ ngħidu illi id-diġitalizzazzjoni sija tal-applikazzjoni tal-viża hija urġenti u qed naraw li sottomissjoni tal-applikazzjoni tal-viża tal applikazzjoni tal tal applikazzjoni tal viża u loti tal-stickers tal-viza għada bazi tal-karti. għanna bżon interoperabilità bejn is-sistemi, nafu li diġa qed taħdmu fuq dan, però qed jas u il-viża għadhom jimxu id fit. Il-fornituri ta' servizzi esterni għandhom jist jintużaw mill-vjaġġaturi jekk huma jridu jagħmlu dan, però l-eżistenza tagħhom mhix ġustifikazzjoni sabiex l-istati membri ma jkunux rappreżentati ta' pajjiżi terzi. Inkella il-vjaġġaturi ma jitlux Schengen. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura. Mela smajna mill-industrija tat-turiżmu. Din ovvjament għandha interess dirett Eh, fil-facilitar tal-vizas biex nelbu il-burokrazija, proċeduri twal biex wieħed jikseb il-viza fil-Unjoni Ewropea, ġifiri mod legali. Issa nisimaw mill-external providers għanna issur Chris Dix ta' um, VFS Global li se jkun qed jisponi il- l-edeja tiegħu skont il-kumpanija. Iva, grazzi, rapporter, jien nixtieq nirringrazzja il-Parlament Ewropej tal-li stidentu l-IFS Global għal din il-laqa. Aħna parti minn il-grupp ikjutita e l-Svizzera kien is-sur Karkarja CEO tagħna li fl-2001 vinta dan il-kunċett tal-outsourcing tal visa u s-servizz imbidel. Aħna VFS Global għandna 59 gvernijiet fil-li jinsabu b-139 pajjiż, ġifiri ċentri tal-vizas li għanna 2600 1930 u sissa aħna enna li proċessar ta' 173 miljun ta' applikazzjoni tal-viza. Ovvjament aħna enna eh, sem kbir fil-suq imma għanna l kompetitivita bekk aħna bil-fors aħna insaxħu s-servizzi tagħna anki għal klient il-gvernijiet li huma klijenti tagħna jaħġa tajba. L-outsourcing tal-proċess tal-viża xi kultant ma nifmux tajjeb mela ħan kellimkom ftit fuq il-kunċett dan kien se jkun l-ewwel punt. Imbagħad se ngħidilkom ftit it-titjib meta wieħed imur għal outsourcing għall gvernijiet u anke l-applikanti ta' kien se jkun it-tuni pont, u mbagħad nikkonkludi billi nagħmel suġġerimenti ta' kif id-dispożizzjonijiet għal kumpaniji bħal tiegħek tal-outsourcing jistgħu eh, jitjiebu biex is-servizzi jkomplu jmorru għall aħjar għal min kun qed japplika għal visas. Dak ikun l-aħħar punt tiegħi. Mela, ħanejdilkom ftit xi x'inija l-outsourcing tal-visas biex inneħilkom id-dubji li forsi jista' jkollkom. Dan ma jfissirx li aħna kumpanija privata niddeċidu biex nagħtu viza il-kompetenza ta' min jagħti viza jew jirrifjuta ovvjament huma l-awtorità tal-ambaxxati aħna ma l-ebda ma eh, l-ebda servizz inkwantu għal eh, li neddeċidu aħna l-vizas. Ovvjament ċifiri aħna nibbatu l-applikazzjoni, l-pakket u l-konsulat mbagħad jara dossier jiddeċiedi aħna nirganizzaw l-passaporti ġu eh, niġbruhom u nirbatuhom lill-applikanti. Ovvjament il-gvernijiet jagħmlu monitoraġġ mill-qrib aħna nilqgħu kull proposta li se tkompli tittejjeb il-monitoraġġ. Aħna x-xogħol tagħna bbażat fuq kredibilità. Aħna rridu kompetittività ġusta imma mirdux kumpanniji li ixejnu il-fiduċja li aħna ngawdu mal-gvernijiet għalhekk aħna nilqgħu li l-Unjoni Ewropea se tagħmel dawn in norm li jkunu verament stringenti. Issa, tini punti għaj. L-outsourcing hija soluzzjoni għal gvernijiet li verament iridu it-tejbu servizz tal-viza. Għax hemm ħafna sfidi, mhux se noqgħod ninfettaq fuq u għax intom tafu xi xifissru il-numru tal-applikazzjonijiet ikollok bżonn iktar sta il-problemi ta' sigurta meta qed imur japplika lihom direttament fl-ambaxxati u dawn e, ġibu kol spejjeż ħafna gvernijiet nafu li ma tantx għandhom flus għax il-budget jonqsu. Għalhekk bl-outsourcing il-front il office ovvjament nistgħu eh, bidluħ jiddependi u koll minn ħallas il-servis fi tal-viza iktar applikanti fisser li kunem iktar rizorsi għal-provider kun jista jinvesti fis servis li qed joffri il-provider jista' wkoll jiddeċiedi fuq l-ispazju allokat għal min jiġi applika anki numru ta' persuni ta' staff jista' wkoll jippjana mod ieħor jaraw pereżempju l-iskont l-istaġun ikun hemm iktar talba l-viża l ċertu pajjiżi u ħafna eh, ambasċati mhux eh, ma tantx jadottaw malajr kemm jadottaw service provider u anki ma ninsawx il-konsolati mdorrijin li jkollhom queues twar. Hemm pajjiżi li kienu jkollhom kjus qudiem il-bib mill-lejl eh, minn billej stess kien hemm ukoll eh, il-postijiet fil-kju li kienu jinbijaw ċifiri biex inti tilħaq l-uffiċju kien ikollok tħallas barra l-ambasċata. L-outsourcing kifisser ukoll il-pubbliku għandu kundizzjoni taħjar li jista' japplika lihom permezz ta' appuntament. Il-konsolati bekk ma jqogħdux jilqgħu huma l-applikanti u joqogħdu huma jaraw x'inhuma x'inhu xogħol amministrattiv bekk għandhom iktar ħin biex jiddedikaw għal fatt li hemm iktar applikazzjonijiet ma jkunx hemm iġifieri dewmin speċjalment fi żmien fl-istaġun fejn jkun hemm l-iktar tal-bit l-art, outsourcing, eh, ifisser li f'sija biss il-proċess kollu jkun jista jitlesta jina kont eh, responsabli fl-Indija għal eh, talbit tal-viza għal renju Unit fil-bidu tal-sena 2000. Anzi, fil Imma rajna ġifiri li l-applikanti ħafna drabi kienu jibatu, kien hemm minnhom li jridu jiġu bit-trejn, eh, iħallsu lejl hotel, joqogħdu fil-kjus eh, f'kull kwalità tat temp Għalek, ġifiri, aħna nofru kol servizzi ta' turizmu, ġifiri biex nipromovu ċertu destinazzjonijiet naraw li l-applikanti kunu preparati għal zjar tagħhom. Servizzi tal-viza issa huma aktar aċċessibbli għal applikanti u l-proċess ma tantx ma jaqtalhomx qalbhom bħal qabel. It-talba tal viza ovvjament tolla meta jkun hemm l-outsourcing. Issa l-aħħar punt tiegħi Biex nkomplu ntejbu u natu servizzi aħjar għal benefiċċju ta' min japplika l-visas, l-external service providers għandhom bżon għafas legali li jkun eh, flessibli imma normi stringenti biex ikun hemm il-kwalità dejjem. Il-qafas legali Ewropew għal eh, regoli għall outsourcing se jkun bżon jusal kulħadd għal min japplika l-gvernijiet u anki il-service provider għax ikun hemm iktar sigurtà ta' legali. Dawn ir-regoli jridu jkunu ma flessibbli li jadattaw irwieħhom għal tal mm, tal-bid ġodda, l-bżonnijiet ġodda u anki l-teknoloġija. L-istati ta' Schengen jihdu eh, għal turizmu, għal biznis għal tkabbir ekonomiku biex jużaw dawn l-outsourcing il-kodiċi tal visa ġi adottat Meta l-outsourcing mill-Istati Membri ta' Schengen kien kien il-bidu tiegħu minn dak iż-żmien il-service providers saru imsieħba ma biex ġifiri mal-management tal-Visa Service. VFS Global qed jilqa' tajjeb l-emendi li qed jiġu proposti mill komissjoni Ewropea fuq il-kodiċi imma nemnu li jista' jkun hemm iktar titjib fid-dokument sabiex il-service providers kunu jistaw jagħtu servizz aħjar għall-applikanti. Per eżempju, emenda izdidet għal eh, Satellite Visa Application Centers fej eh, memx stat meru tal-Schengen dawn il-ċentri jkunu verament tajbin imma il-proċess jinvolvi ħafna flus, għal numru żgħir tal-applikanti ti ikollok inti l-post, l-istaff, il-tamir biometriku, miżuri ta' sigurtà u ta' trasport. Għalhekk għandek nissuġġerixxu li din il-faċilità tinkludi wkoll il-bliet u mhux il-pajjiżi biss fejn m'hemmx il-konsulat naħsbu li b'dan il-mod inkunu qegħdin inres u l-postijiet fejn wieħed jista' japplika. Ovvjament, il-kwistjoni kollha tal-prezz eh, tal-viża li jrid jiġi naqas bin-nofs. Ovvjament, din is-service fi tajjeb li eh, tiġi deċiża qabel tiġi miżjuda t-taxxa anki local sales tax, nixtieq ngħid ukoll li l-applikanti sodisfatti ħafna bil-kwalità li nagħtu u li l-prezz qatt ma kienet problema. L-applikanti huma eh, lesti li jħallsu biex ikollhom servizz aħjar. Il-viża ta' Schengen jippermettu li wieħed jidħol b'26 pajjiż. Ġifieri il-prezz tagħhom u mbagħad eh, verament huwa tajjeb meta mqabbel ma' dak il-pajjiżi li mhumiex parti minn Schengen li ma li huma jattraw ħafna eh, zjajjar. Aħna eh, tajjeb li naraw li l-Schengen Member States jagħmlu iktar monitoraġġ mill-qrib eh, bil-annes numru 10 tal-kodiċi tal-viża u dawn l-standards għall xogħol tagħna naraw li jkunu iktar stringenti sabiex l-applikanti kolom l-aħjar servizz minn ma jkun hemm dawk il-hidden costs, il-VFS Global, lesti li ngħinu anke l-Parlament Ewropew eh, għal dawn ir-rekwiżiti. Jiena nixtieq nagħlaq billi ngħidilkom serħilkom moħħkom li VFS Global qabel eh, jaf li dan l-outsourcing jiddependi mill-kwalità tas servizzi l-gvernijiet u anki l-applikanti. VFS Global qed jagħmel l-anwi tiegħu sabiex ikompli tejjeb dan il-servizz oli ta' servizz, ġifri permezz ta' investiment, innovazzjoni sabiex illum qegħdin naħdmu fuq ir-rekwiżiti tal-gvernijiet li l-gvernijiet u l-applikanti se jkollhom għada. Ġifieri qed nitkellmu fuq soluzzjonijiet ukoll diġitali. Grazzi ta' għalli għattu tisimawni. Grazzi ħafna kont ukoll fil-ħin. Issa immorru għal persuna li miss is-sur Tim Springett, mill-ECSA, European Community Owners Association, Iva, grazzi ħafna um, sur rapporter jiena um, nirringrazzjak tal-li tajtni dan iċ-ċans biex nkellimkom jiena il-President tal-European Committee Ship Owners Associates, il-Komitat tas affarijiet Soċjali. Aħna niddeċidu l-politika dwar l-ekwipaġġ tal-vapuri imma flimkien mal imsieħba soċjali l-ITF, l-European Transport Workers Federation, aħna nirrappreżentaw ukoll il-Baħħara Bekk ġifiri ehm, jinsen nippreżentalkom il-prezentazzjoni tagħna flimkien. Iż-żewġ tana tagħna flimkien mal-International Chamber of Shipping ICS u l-ITF, l-International Transport Workers Federation, li jipprepresentaw il-propjetarji tal-vapuri u anki l-baħħara, aħna preparajna il-risposta tagħna l-konsultazzjoni tal-Kummissjoni, ġifieri qabel ġiet ippubblikata il-proposta tal-Kummissjoni fl-14 ta' Marzu. Bejtu ieħor, 90% tal-kummerċ tad-dinja isir permezz tal-vapuri tal-merkanzija u ovvjament dawn li jitlu fil-portijiet tad-dinja kollha Il-portijiet tal-Unjoni huma l-iktar li jaraw xogħol u huma qegħdin hemm għas-servizz tal-baħħara li jkunu se jħallu jew jitilqu jew jitilgħu fuq il-vapuri tagħhom. Ġifieri meta jkollhom il-lif hemm relazzjoni bej il-movimenti ta' dawn il-baħħara u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ dinji dwar is-sigurtà u l-immigrazzjoni regolari il- riskju tal-baħħara eh, huwa baxx. Ħafna minn dawn il-baħħara il-posta xol taħħom jitħol taħt Trump Trade. Ġifiri tenerari regolari ma tantx ikunu jafu minn qabel meta fej se jkunu fej se jsalpa l-vapur taħħom. Għalek eh, jkunu jridu jirranġaw il-vjaċ taħħom eh, f'qasir żmien. Għalek il-talba tal-viza taħħom ikunu jitolbu li tkun proċessata ta' malaj. Għal ħafna snin il-baħħara minn pajjiżi terzi dejjem dejjem iltaqgħu ma' ħafna diffikultajiet biex jkollhom viża biex jidħlu eh, jerġgħu jidħlu mill-ġid jew jitranzitaw mill-żona ta' Schengen imħabba diffikultajiet u differenzi fl-interpretazzjoni tar-regoli. Il-proposta biex jiġi revedut il-kodiċi tal vista hija huwa ċans biex wieħed jerġa' jirrikonoxxi n-natura speċifika ta' dawk li dat min jaħdem fuq il-baħar u biex naraw li kunem iktar prosperita għal-Bahara. Tajjeb li id-definizjoni tal-Bahara fl-artiklu 2.12 dan għandu jizgura li lebda Bahara jintilef. Na nilqaw il-proposta fl-artiklu 9 biex nestendu il-periodu tal-applikazzjoni għal-Bahara għal 9 xhur issa. 9 xhur qabel iddi il-qabel il-meta tad-data meta jkollhom bżonn il-viża. Anki jiġifieri il-da qed jiġi rikonoxxut il-kondizzjoni tax-xogħol tagħhom. Hemm ukoll l-emenda l-artiklu 23 se jnaqqas il-żmien ta' proċessar għall-applikazzjonijiet jiġifieri minn 15 issa ġew 10 tiem. Dan se jkun ta' benefiċċju għall-baħħara għax jistaw jirċifu l-istruzzjonijiet eh, biex jitilaw fuq vapur tagħhom ukoll f'qasir żmien dejjem fil żona ta' Schengen. Ħaġa importanti hija l-MEVs, ġifieri għal-viżas ta' multiple entry il-daħla darba, eh, viza b'daħla darba, hija problema għal baħħara biex meta qegħdin fi zona ta' Schengen jitħlu u jħallu il vapuri tagħhom il-premessa dissa, jirkonoxxi l-fatt li l-MVs ovvjament huma persuni li jivvjaġġaw wisq u jistgħu iżuru l-konsolati tal-istati membri. Fil-kodiċi tal-2009 l-MVs insibu li jistaw jinataw l-Bahara u l-proposta tal-Kommissjoni fil-artiklu 24 morna l-ura unek, pass l-ura dan ħassibna, ġifri metan qablu mal-2009 għedin għar. Specialment l-artiklu 24-2a jintroduċi sistema cascade biex wieħed jiddeċidi jekk jkunx eligibli għal-MEV Ġifiri, wieħed irid ikun uża tliet viżas fi żmien sentej dan din il-kondizjoni tkun impossibbli għal baħħara. Baħar li jkun fuq il-baħħara 8 xhur mbagħad ikollu eh, l-voyage leaf erba' xhur oħra qabel jerġa' jibdilu xogħol ieħor kif jiġri ħafna drabi jista' Eh, juża biss żewġ viżas fil-perjodu ta' sentej għalhekk. Kif qalet anki Sinjura Machado, aħna il-paragrafu 2 a nixtiequ li jiġi emendat sabiex il-kriterja ta' dħul għal kaskade tinbidel u tiġi żewġ viżas eh, fil vizmin ta' sentej, ta' qabel. Kif insibu fl-artiklu 24 2 ċe, l-MVs jistaw jiksbu għom dawn il-persuni. Il-referenza speċifika għal eh, baħara issa tneħħiet u mem lebda ġustifikazzjoni għal fatt ġifiri li naqqasna drittijiet tal-baħħara li eh, minn flokxel issa għamilna mej. Aħna nishtiqu fil-paragrafu 2 ċe nerġon daħlu l-kelma xell peress li il-kondizjoni tal-xol speċifiċi tal-bahara jiġu rikonoxuti fil-nota ta' spiegazzjoni fil-proposta, naħseb ikun ħagġa loġika li nirrikonoxxu dan kollu f'dan l-artiklu. L-MVs eh, mandatorji għal bahara jkun hemm jfisser iktar li wieħed ikun jaf eżattament x'qed isir u jnaqsu l-bżonn li wieħed japplika fuq il-frontiera ta' Schengen l-istati membri joħorġu vizas l-istati membri joħorġu vizas fuq il-frontiera dawn huma numri żgħar li jagħmluha dan iġi problemi, ġibrom ħafna nkwiet, għax ħafna drabi jinaqsilhom ix-xorlif, anki ġifiri ma jafux meta se jaslu eh, u joħloq anki ħafna problemi għal min jimpjegom meta jaslu fuq il fruntiera ta' Schengen, wieħed jista' jitlob viża imma jekk ikun hemm MVs, ovvjament anki il-problemi għal personel fuq il-frontieri se jonqos u anki il-problemi għall operaturi tal- tal-vapuri. Aħna disappuntati ħafna li id-dokumenti fil-lista ma nsibuwiex eh, fil-artiklu 14 l-aġenti ta' eh, li ħsieb il-kruz jafu xini xnu ma dawn il-problemi u meta ma jkun l-inkonsistenzi jġibu ħafna problemi hemm bżonn iktar ċertezza meta qed ikun qed l-informazzjoni. Aħna mħasba ħafna l-fatt li l-baħħara jistgħu jinqabdu fil-proposta li l-ħruġ tal-MVs tkun abbinata mal-kooperazzjoni tal-oriġini eh, tal- eh, pajjiż ta' oriġini tal-applikant meta jitkellmu eh, fuq riammissjoni ta' immigranti irregolari. Dan il-proċess meta nsibu ġifri all nationals of the country concerned or to certain categories thereof f'każijiet bħal daw huwa importanti li wieħed jirrikonoxxi mhux biss in-natura importanti li għandhom li dawn il-baħara jivvjaġġaw imma anki ġifieri risk profile baxx tagħhom. Aħna nixtiequ li dan kollu jiġi rikonoxxut fl-artiklu 25a fl-axħar, aħna nilqaw il-fat li l-baħħara se jkomplu eh, jistaw japplikaw fuq il-frontieri għal vizas ta' Schengen. Fl-artiklu 36-2a il-Kummissjoni qed tipproponi li tneħħi l-annes numru 9 tal-kodiċi u tadotti l-istruzzjonijiet tal-operat permezz tal-implementazzjoni sabiex dan l-annes jiġi aġġornat aħna nixtieq nkunu valuti f'dan il-proċess sabiex niżguraw li dan jirrifletti l bżonnijiet tal-baħar u anke tal-industrija il-possibilità li l-baħħara jagħmlu xogħolhom ir-rwol biex jifassilitaw ukoll il-kummerċ dinji m'għandux jidepend fuq nazzjonalità tagħhom u m'għandux jiġi mrażżan imħabba kundizzjonijiet restrittivi li qatt ma jkunu jistgħu huma jonoraw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur Springet. Grazzi ħafna tal-li spiegajtinna il-problemi li tiffaċċa l-industrija tagħkom hemm ukoll lok għal perspettiva akademika u natu meħba issa lil professur Marcello Di Filippo. Il-professur Di Filippo huwa professur tal-Liġi Internazzjonali fl-Università ta' Pisa u huwa se jatina perspettiva mid-dinja akademika dwar il-lakuni jew in-nuqqasijiet eh, li hemm fil-kodiċi tal-viżi kif inhu bħalissa. Grazzi ħafna, jena nishtiq nirringrazzja l-Komitat Libe, għall-istedina, il-rapporter u s-segretarjat u kol u nixtieq eh, nieħu 10 sekondi mill-ħin li għandi biex nesprimi s solidarjetà tiegħi mal-interpreti illi ilhom bl-strike eh, dinja xi ħaġa serja u jiena nittama illi l problemi li qed tiffaċċaw se jiġu solvuti f'qasir żmien. Jiena għandi eh, PowerPoint dwar dak li rrit ngħid u rrid eh, nispjegalkom fuq xiex se nitkellem. Mbagħad hemm xi aspetti partikolari illi jiena ħassejt illi jistħoqilhom illi nikkummenta b'mod partikolari fuqhom hemm ċerti problemi li eh, se nitkellem fuqhom ilhom hemmhekk ilhom jeżistu xuħut minnhom eh, semmew fid-dibattitu fuq il-proposta tal-2014 ċerti emendi illi juru illi il-Parlament eh, Ewropew diġà ndirizzhom, però hemm oħrajn li huma ġodda sempliċement biex taraw illi jiena studjajt anke l-aħħar verżjoni tad-dossier. Jiena naħseb illi Aħna dejjem nitkellmu fuq il-politika tal-viża, imma għandna nqisu wkoll il-politika tal-viża hija bbażata fuq bosta regoli legali u aħna għanna il-liġi tal-viza li hija sottosettur tal-liġi dwar l-immigrazzjoni m'għandniex ninsew li dan huwa regolament verament tekniku huma dispożizzjoni tekniċi ħafna imma ma jistgħux jiġu iżolati mill-prinċipji ġenerali tal-liġi ta' drittijiet fondamentali u r-rekwiżiti ġenerali tal-istat ta' dritt. Naħseb illi ħafna dispożizzjonijiet fil-kodiċi tal-viża jew fil-proposta huma infasla b'tali mod illi jippermettu lill-konsulati u l awtoritajiet amministrattivi diskrezzjoni wiesa ħafna ġifiri lok biex huma jevalwaw is-sitwazzjonijiet. U din hija xi ħaġa li tista' tkun iġġustifikata minn banda imma mill-banda l-oħra jekk inti tpoġġi ruħek fil-pożizzjoni tal-applikant dan ifisser illi huma ma jkunux jistgħu jibassru x'se jkun ir-riżultat tal-applikazzjoni tagħhom. Jew inkella meta jarraw eh, li t-tweġiba hija le ma jifmux għalfejn it-talba ġiet miċħuda, wieħed ma jistax eh, irrid iqis ukoll li l-applikant jista' jkun sitwazzjoni fejn ma jkollu ebda possibilità illi ikollu aċċess għal ġustizzja u rimedju. Jekk inti ma tkunx taf ir-raġuni għalfejn it-talba ma tkunx intlaqat, ma tkunx tista' tmur għand avukat u tiddefendi drittijiet tiegħek. Imbagħad hemm ħaġa oħra kultant aħna dana ninseħ meta nitkellmu dwar il-kodiċi tal-viża u l-politika tal-viża, illi aħna qed nitkellmu dwar wieħed mill-eqdem odot fil-liġi Ewropea għal governanza tal-mobilità regolari. U jekk ir-regoli fuq il-mobilità regolari ma jkunux miktuba bi preċiżjoni kbira, l-effett ta' dan, l-effett mhux mixtieq jew effett indirett tagħhom huwa li il-nies jirrikorru għal mobilità irregolari jew l-immigrazzjoni irregolari. U jekk ir-regoli jkunu miktuba ħażin ikun hemm prassi abbużivi, ikun hemm diskriminazzjoni fil- fil-eżaminazzjoni tal-applikazzjonijiet għalhekk fl-aħħar il-kummenti kollha li se nagħmel eh, eh, għandhom xi ħaġa in komuni jiġifieri qed nipprova nati eh, valur lil prinċipji għal trasparenza, non diskriminazzjoni u aċċess għal ġustizzja. Jiena ma nafx kemm minnkom hawnhekk xi darba irriflettejtu fuq Eh, l-implikazzjonijiet ta' kondizzjoni partikolar biex wieħed jikseb viża li wieħed joħroġ mill-pajjiż jew miż-żona tal- jew mit-territorju tal-Unjoni Ewropea wara li tkun għalqet il-viża naħseb illi huwa interessanti ħafna dan ir-rekwiżit għaliex mhuwiex faċli illi inti tipprova is-sinċerità jew il ġenwilità ta' persuna meta wieħed imur lilin mill-preżentazzjoni tad dokumenti meħtieġa. Il-kodiċi tal-viża fil-proposta tal ċida ma tbiddilix din is-sitwazzjoni. U tajt? li il-konsulat jista ma jilqax applikazzjoni għal viza jistaw jgħidu le sempliciment għaliex il-persuna ma tkunx provat b'mod adegwat illi i jewu miex se tibqa fit-territorju tagħhom wara illi tala il-viza. U jina naħseb illi din hija xi ħaġa illi tmur kontra il-prinċipji kollha tal-liġi. Hija għodda għawija ħafna li wieħed jgħid le meta xi ħadd ikun irid jgħid le mingħajr ebda possibilità li wieħed ibassar ir-riżultat mingħajr ebda eh, rispett għal xi prinċipji legali bażiċi u jekk inti eh, tidħol fil-manwal tal-proċeduri issib il-loġika ta' suspett li tkun li għadel taħljata ħafna. Aħna irridu nfasslu il-profili tal-persuni jekk aħna naqraw b'attenzjoni dan il-manwal ta' proċeduri naraw distinzjoni jekk int miżewweġ jew le, jekk għandek tfal jew le, jekk inti għandek rabtiet b'saħħithom mal pajjiż tan-nazzjonalità tiegħek. Daka ebda problema, ma jekk inti professur tal-liġi, jekk inti avukat, jekk inti eh, Eh, xi eh, bnidem imlaħħaq, xi NGO, jekk inti taħdem fiċ ċivil jekk inti senjur, mela le tingħata viża, jekk le, le, jekk inti tkun għadek żagħżugħ, jekk m'għandek xogħol fis, m'intix miżewweġ, jew inkella jekk eh, tiġi minn xi grupp fil-komunità, grupp partikolari f'xi komunità, jekk mintix fil-krema tas soċjetà inti kandidat eh, eh, biex ma tingħatax il-viża. U jiena naħseb illi dan huwa rekwiżit illi għandu ikun abolit jew inkella illi għandna nbidlu il regoli li speċifikaw b'mod dettaljat ħafna meta eh, dawn il-konsulati jistgħu jużaw dawn l-iskużi biex ma jagħtux viża. Nkella dokumenti kollha illi jridu jipprovdu l-applikanti huma bizzejiet biex wieħed jara u jipprovdi qafas sot bizzejiet sabiex fuq jibbaza il-deċiżjoni fuq l-applikazzjoni. Ir-raġuni għal eja ejja nkunu serji Intom tasbu illi il- motivazzjoni għal rifjut huwa biżejjed eh, f'sistema legali li taħdem skont l-istat ta' dritt. Naħseb illi jekk aħna sodisfatti illi l-konsulat kemm jagħmel salib f'kaxxa u jgħid eh, aħna ma' s-sanituk il-viża għaliex inti eh, tista' tirrappreżenta periklu għal sigurtà tal-pubblika jew inkella għaliex inti ma kontx tidher illi kont sinċir illi biħsibek titlaq mill-Unjoni Ewropea meta talaqlek il-viża. Le, dina mhijiex raġuni e, hija formalità illi ma tagħtix lill-individwu spiegazzjoni għalfejn it-talba tiegħu ma tkunx intlaqat. Din mhijiex sistema bbażata fuq l-istat ta' dritt. E, Isna qegħdin fil-Medju Evu meta ma kienx hemm l-istat ta' dritt u għalhekk jiena naħseb illi rridu naħdmu aktar fuq dan l-aspett. Il-dmir ta' oti ta' spiegazzjonijiet tal-fejn il-viza ma tkunx ingħatat hija xi ħaġa li għandha tkun imsaħħa fil-proposta u naħseb illi hemm biżejjed ħin biex dan isir mhijiex xi ħaġa daqshekk diffiċli u komplikata u nfakkarkom illi fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja diġà qalet illi proċeduri amministrattivi li rigwardaw il-barranin u d-deċiżjoni dwar il-ħruġ ta' permess ta' residenza jew inkella r ritorn tal-persuna jew it-tneħħija tal-persuna mit-territorju jekk dawn m'għandhomx dritt suġġettiv li jkollhom viża, hemm dritt suġġettiv fuq il-fatt illi il-regoli jridu jkunu applikati sew mill dawk l-awtoritajiet amministrattivi u dan huwa marbut ma' garanzija oħra illi hija msemmija fil-proposta xi ħaġa pożittiva. Il-proposta pratikament tilqa id-deċiżjoni ta' dan l-aħħar tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq il-fatt illi l-applikant li ma tkunx intlaqat it-talba tiegħu li jagħmel appell, appell ġudizzjarju. U kull min xi darba eh, jaf daħal il-qorti, eh, kellu xi esperjenza bħal dawn, jaraw li ma jkunx hemm raġuni għal refjut jew għat amministrativ negattiv imma inqas ċans li jkun hemm ġustizzja jekk imorru dawn quddiem l-imħallef għalhekk appell ġudizzjarju irrid jingħata lill-applikanti imma rridu nqisu wkoll il-pekularitajiet u l-ispeċifiċitajiet tas-sitwazzjoni jekk inti tgħix fl-Afrika fl-Azja jew fl-Amerika t'isfel u l-konsulat jgħidlek le u r-regoli legali jgħidulek li inti trid tmur fil-kapitali tal-pajjiż tad-destinazzjoni fejn il-konsulat tiegħu jkun għallek le u tittibda proċedura legali fil-kapitali din hija pratikament impossibbli ġifri din mhijiex ġustizzja jista' jkun hemm bosta mezzi ta' kif wieħed jiffaċilita l-aċċess effettiv għall ġustizzja permezz ta' qodot elettroniċi u jiena nixtieq eh, fid-dibattitu nara li dan l-aspett ikun qed jittieħed aktar bis-serjetà. Ħaġa oħra tista' tkun tisħiħ tal- eh, il-kooperazzjoni konsulari lokali fuq Schengen ma memxejn li qed iwaqqaf li jew jimpedixxi li din il-kooperazzjoni konsulari tintuża sabiex issir isir eżami amministrattiva ta' dawn id-deċiżjonijiet negattivi dana jista' jsir in situ mingħajr ma nobbligaw lill-applikant biex isib avukat fl-istat membru tad destinazzjoni. Hemm ħafna eżempji fil-liġi amministrattiva anke fil-liġi Ewropea illi juru illi tista' tinsab soluzzjoni pragmatika. Anki jekk dawn ma, ma jwaslux għal deċiżjoni vinkolanti mela ħankompli malaj malaj jiddispjaċini illi ħadd aktar ħin milli kelli. Hemm xi ħaġa oħra fir-regolament illi jgħid illi la darba tkun ksibt viża ma jfissirx illi inti għandek id-dritt awtomatiku li tidħol fil-pajjiż u dan huwa minnu Eh, il- Huwa minnu, però huwa veru li jekk jiena tkun ingħatat li viża u nibda l-vjaġġ tiegħi immur f'pajjiż u għandu jkun ċertu għandu jkun hemm ċertu ġustizzja. Eh, li jekk xi fuq il-frontieri esterna jgħid li le ma tistax tidħol, naħseb irridu niċċaraw is-sitwazzjoni fejn il-tħul il-persuna li kollha l-viża ma titħallix tidħol hija xi ħaġa li għandha tinbidel fir-regolament u l-aħħar punt inwedkom hija xi ħaġa li diġà issemmiet. Il-possibilità li l-applikanti għal viżi jiġu kastigati minħabba Eh, l-imġiba tal-Istat Membru tan-Nazzjonalità tagħhom hija xi ħaġa verament inġusta fir-rigward ta' dawn l-applikanti għalfejn applikant individwali jista' jkun is-sanzjonat għaliex il-gvern ta' pajjiżu mhux qiegħed jikkoopera fuq il-riammissjoni pereżempju din ukoll hija xi ħaġa li jridu niddiskutuha ma naħsibx li hija eh, soluzzjoni tajba u ġibli f'moħħi u koll dispozizjoni ħażina ħafna illi hemm fi direttiva dwar ir-ritorn fejn persuna tista' tinżamm fil-detenzjoni għal sena sħiħa addizzjonali sempliċement għax il-gvern tiegħu jew tagħha ma jkunx jgħati jikkoopera fil-proċedura tal-ritorn. Grazzi ħafna għal l-attenzjoni dispjaċini li ħadd iktar ħin milli suppost. Grazzi ta' dak l-intervent naħseb illi smajna bosta opinjonijiet komplementari illi huma utli għal ġudizzju illi naslu għalih fuq id-dossier illi qed eh, niddiskutu naħseb illi il-koll kemm intom b'xi mod jew ieħor semmejtu u tkellimtu dwar l-aspetti illi jiena semmejt fl-introduzzjoni tiegħi meta kont qed nispjegalkom għalfejn organizzajna dan is-smieħ. Jiena rrid nfakkarkom illi id-dispens il regolamenti ta' bħalissa huma zbilanċati jipromovu approċċ li huwa negattiv u inti professur De Filippo fl-intervent tiegħek fejn inti spjegajt ftit minn perspettiva akademika din hija sitwazzjoni li aħna qed nippruvaw inbidluha għall aħjar u naħseb illi daw kollha li tkellmu u propju fuq l-importanza illi aħna eh, nbidlu dawn jew neħħu dawn id-difetti u anki diffikultajiet li jiffaċċaw miljuni ta' persuni meta jkunu qed jippruvaw jidħlu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea sempliċement b'mod regolari jitolbu viża u mbagħad iħabtu wiċċhom għadha diffikultajiet kollha. Smajna diffikultajiet mill-perspettiva tal-qasam tat-turiżmu, tal-perspettiva tal-baħħara. Ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea naraw illi ikunem ħafna illi jitolbu din il-viza ta' tħula ta' aktar minn darba, il-negozjati kollha li aħna kellna mal-Kunsill daw il-negozjati l għaddejjin għal-bosta snin issa, għad baqalna ftit żmien għal skambju ta' opinjonijiet nisimaw minnant il-membri illi għedin hawnhekk dawk li minnkom li tixtiequ tikkummentaw. Tistaw Ma nafx tridu tollu jdejkom forsi dawk li tixtiequ tipparteċipaw. Tajjeb, mela. Sur Becker, imma l-ewwel ħan nisimaw minnant, eh, skużani ħalla ħallu mill-grupp tal-ECR. Iva, l-ewwel intim batwara wara s-Sur Becker. Il-grupp tal-ICR essenzjalment jaqbel mal pożizzjonijiet tal kunsell u l-Kummissjoni ma fl-istess ħin jifhem u il-kommenti li għamel il-Sur Springet fuq il-Bahara u il-viżi għal tħul ta' aktar minn darba li faċilitar ta' vjaġġar leġittimu u t-tisħiħ ta' sigurta u ma' zewċ affarijiet importanti u mux waħda teskludi l-oħra, il-sigurta' bazzata u kol fuq il-fiduċa bejn l-Istati membri kif eh, kif inhi bbażata wkoll is-sistema ta' Schengen innifisha lek huwa essenzjali li l-istati membri kollha japplikaw l-istess standards u kriterji u li ma jkunx hemm djufijiet u, u lakuni bejn l-istati membri aħna naqblu li għandu jkun hemm politika tal-viża li tintuża b'mod effettiv u sistematiku u fil-kuntatti ma' pajjiżi terzi illi ma jkunux iridu jaċċettaw iċ-ċittadini tagħhom lura. Jiena Eh, eh, ħad gost nisma li din l-odda diġa ntużat u li tagħti r-riżultati. Imma aħna nħossu illi dawn il-miżuri għandhom jinti ikunu dirizzati lejn l-elit tal dawn il-pajjiżi in kwestjoni u mhux iċ-ċittadini ordinarji. Grazzi ħafna. Thank you for that remark. I also saw. Grazzi għal dak il-komment right ukoll sur Becker li wasal. Iva, grazzi ħafna. Jiena nixtieq nilqa b'mod partikolari l-esperti kwalifikati għal dan is-smieħ koprejtu ħafna aspetti li koprejna fix-xogħol tagħna, però kien hemm xi idejat li kolli nammetti kienu ġodda. Issa għandna negozjati qudiemna anki mingħajr il-viża umanitarja li qed nindirizzaw mod separat, huwa ċar li rridu nagħmluha iktar faċli għal negozjanti, artisti, atleti sabiex jieħdu l-viża jridu regoli immirati irridu wkoll neżaminaw ir-regoli bona fide. Irridu wkoll neżaminaw id-dettalji kollha, id-digitalizzazzjoni, l-ispiża hija kwistjoni kbira, però naħseb li hemm bil dwar dan il-punt, forsi rridu nerġgħu naħsbu dwar xi problemi. Jiena kelli xi esperjenzi pożittivi wkoll. Jiena mort fuq missjoni f'Istanbul u naħseb li rridu nkunu proattivi sabiex nieħdu dawn l-eżempji. Il-Presidenza Awstrijaka u ir-rappreżentant minn pajjiżi wkoll għamel xi kummenti konvinċenti u naħseb li għandna nippruvaw nadottaw l-aħjar prassi. Naħseb li huwa strument importanti ħafna rridu niżguraw kooperazzjoni ġusta bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi wkoll. U għandna nużaw din il-politika bħala eh, mezz kif nagħmlu pressjoni wkoll. U naħseb illi rotta raġonevoli dan sar fil-passat u għandna naraw dan bħala kwistjoni importanti għall-futur ukoll Iġifiri grazzi ħafna tal-informazzjoni li tajtuna ninsab ħerqan u l kooperazzjoni fil futu Issa, Eli Schlein. Thanks a lot, uh, Juan Fernando. Um... Grazie ħafna. Kummenta malajra sfortunatament kont edha flaqa oħra u ma stajċ insegwi l-prezentazzjoni tal-mistiedna. L-oħra però smajt il-prezentazzjoni tal-professur Di Filippo. Jiena dejjem eh, napprezza l-kontributi fuq di kwistjoni. Jina nishtiq nati li l Juan Fernando Lapozzħieħ u nirringrazzjak għat-tentativ li iġġib di diskussjoni f'din il-kamra din hija xi ħaġa kruċjali. Verament irridu nkunu onesti ma' xulxin. Jiena rapporter għal essendi l-grupp tiegħi għal riforma tar-regolament ta' Dublin hemm il-kriterja bħalma tafu ta' l-ewwel pajjiż ta' dħul. Hemm daqstant rotot daqstant ftit anzi rotot legali li huwa ipokritu nitkellmu dwar tħul irregolari fir-regolament ta' Dublin, però aħna konna effettivi fl-indirizzar ta' traffika ruman, ma nistawx nevidaw din it-tip ta' diskussjoni x'inhuma l-alternativi legali li aħna nistgħu nofru sabiex natu opportunità ta' tħul sigur u legali u dritt li titlob azil fl-Unjoni Ewropea. Issa hemm din l-idea ġdida tal-pjattaformi tal-iżbark u diġà pajjiżi oħra qalu illi mhux interessati bħal Marokk, it-Tunisija u l-Libja, ġifieri ma tistax tkun din it-triq il qoddim Verament irridu nifokaw fuq viza umanitarji u programmi ta' risistemazzjoni din hija l aspettattiva wkoll tal-UNHCR dan huwa l-unika mod kif aħna verament nistgħu nindirizzaw it traffika Ruman u nipprovdu alternattiva naħseb li mingħajr dawn l-għażliet ma nistgħux natu bisħiħ id-dritt li wieħed jistaqsi għal eżil fl-Unjoni Ewropea għalhekk nappoġġjak bisħiħ Juan Fernando f'din il-ġlita leġittima u naħseb illi l-argumenti kollha li qed tipprovdi għandhom bażi soda u għalhekk Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Barbara Spinelli ta' qed tikkummenta. Jiena l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil Juan Fernando għal fatt li kien determinat f'din il-ġlieda u l-fatt li qed jerġa' jipprova mill-ġdid. Verament jiena napprezza u grata li qed tagħmel inti l-impossibbli. Issa wara li smajt dawk li tkellmu mill-lat tekniku kelli deja vu li ma ġobni xejn għax ftakart fin-negozjati li kellna fuq il-Blue Card li huwa mod ieħor ta' kif nippermettu li jiġu jaħdmu n-nies it-nies eh, minn pajjiżi terzi. Il-negozjati ma rnexxilniex naslu għal kompromess għax il-Kunsill ma ma mitx il-kompromess mal-Parlament u l-istess eh, kif qal Juan Fernando. Dwar il-kodiċi, irridu niftakru wkoll fuq l-istat tad dritt. Issa, fin negozjati dwar l-emendi għal kodiċi tal-viza, li fil-lingwaġġ li nużaw dejjem hemm ikun hemm ir-rabta kollox ibbażat fuq l-istat ta' dritt u wara li smajt il-professur Di Filippo jiena eh, eh, mort lura għal lingwaġġ tal-Inkwiżizzjoni tal-Knisja ġifiri il-kastigi il li n-nies ma jkunux qed jitkellmu b'wona e, fede. Dawn l-affarijiet m'għandhomx jaqsmu xejn mal-istat ta' dritt. Dawn huma fuq il-fatt li wieħed iħossu iħoss li għandu tort u u jibda eh, u ninsow l-istat ta' dritt. Ek namlu dan nidħlu f'lingwaġġ li nafu kemm jiġi komplikat mill-esperjenzi tal-passat. Meta nitkellmu fuq l-etika, fuq il-bona volontà, Iġifiri, l-mistoqsija saħa niġi għalija f'dan il-kontest jekk irridu noħorġu mill psikoloġija u li ma jġiex rispettat l-istat ta' dritt, dan kollu jista' jġib il-korruzzjoni. Ek ġara qabel u jista' jkompli jiġri jekk. U jekk il- ma nis ma il-nix eh, li ndaħluhom in-nies minn pajjiżi terzi daqshekk faċilment għal raġunijiet ta' kummerċ. Nixtieq għom kif jaħsbuha fuq il korrizzjoni marbuta mal-Golden Visa. Ġifieri korruzzjoni li jeżistu f'numru ta' pajjiżi tal-Ewropa mhux biss f'Malta Litwanja, l-Awstrija u kol. Il-Portugal. Xi f'xi il-stat membri għandhom jużaw dawn eh, l-iskemi tal-Golden Visas. Dan ifisser li fil-kodiċi mhux kollox qed jaħdem kif suppost li l-affarijiet huma wis diffiċli li l-nies japplikaw skont dan il-kodiċi. Iva, eh, Signora Spinelli, jiena jiena napprezza dak li qed inti għax verament naħseb li dak kollu li nistaw namlu biex niżguraw li jkollna maġġoranza fil-Parlament eh, viżavi l-Kunsill hemm bżonn nagħmluh, dak kollu li għandna nagħmlu aħna. biex f'din il-leġislatura nlestu din dan ir-regolament. Is-Sinjura Dalli, fidejk. Jiena Grazzi, nixtieq iktar kjarifika. fil konsil waqt anzi taħt il-Presidenza Awstrijaka intom għattu li tridu li l-applikanti jresqu l-applikazzjoni b'mod digitali u nixtieq ftit iktar informazzjoni dwar dan jekk dan jinkludix il-proċess kollu jew le. Nixtieq ukoll nifhem aħjar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Nixtieq nifhem jekk il-Kummissjoni għamlitx evalwazzjoni id-dettalja dwar l-implementazzjoni ta' sistema diġitali tal-viża u dwar l-applikazzjoni li jitres u mod diġitali. Grazzi. Il-kellim li jmiss Iva nixtieq inżid xi ftit informazzjoni wara li jiena esprimejt kemm jien kuntent li stajna nitkellmu dwar il-viża, però ma kienx hemm il-viża umanitarja, il-kollega tiegħi resqet il-viża umanitarji dwar dan ukoll, però għandna smieħ speċifiku għal dan għalhekk nixtieq li rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill nixtieq li jirrisponduni għal din mistoqsija, nixtieq il-pożizzjoni tagħhom dwar il-viża umanitarji din tista' tkun tajnuna kbira lilna. Grazzi Hekbekter. Iva, fil-fatt aħna ser nitkellmu dwar il-video mingħajr tarji fit-tieni parti tal-ismieħ ġifieri aħjar issa niffokaw fuq di kustjoni, u mbagħad nifokaw fuq il-kwistjoni l-aħħar tard. Membri, ma jidhirx li hemm punti oħra xi żdiedu, però jiena nixtieq inżid xi kjarifiki illi forsi intom tistgħu tatuna wkoll kjarifiki sabiex nifmu aħjar il-kontributi tagħkom għal dan ismih. Sur Spriget, inti tkellim dwar il-baħħara, tkellim fit u hemm minni aħna ikonsidrajna dan l-approċ waqt il-proċess ta' negozjati l-għadna kif għalaqna? Din l-industrija tal-baħħara irridu nindirizzawha meta niġu għal viża bitħul multipli. Però nixtieq inkun naf jekk hemmx impatt tal-operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ fil-baħar illi jaffettwaw lil dawn il-baħara. Forsi b'xi mod ġibu xi loġika ġdida għal għas-sitwazzjoni tal-Baħħara. Is-sur ħalaqaħo għamel punt dan it rappresenta l-ICR huwa rabat il-kodiċi tal-viża mal-politika tarja missjoni. Skur li taf li hemm opinjonijiet differenti fil-pluralizmu ta' din il-Kamra. xi jaqblu oħrajn le b'mod naturali dan. Però hemm rabta bejn il-kodiċi tal-viża u l-politika ta' riammissjoni, però nixtieq nasal l-idea illi l-implementazzjoni ta' din il-klawżola partikolari forsi ma tagħmilx sara lil turista normali lil dawk li japplikaw għal viża b'mod normali, però jista' jkun hemm impatt fuq l eli tal-gvern jew tal-amministrazzjoni b'dak il-pajjiż terz illi ma jikkoperax fil-politika ta' riammissjoni. Meta jkun hemm rabta mal l-faċilitar tal-viża, nixtieq kummenti dwar dan. Issa smajtu l-mistoqsijiet Natikom il-kelma sabiex tirrispondu, ikkonsidraw li rridu żmien għat-tieni parti ta' smih illi qed tidrizza fil-fatt il-viża umanitarji. Isru l sal kunsill Grazzi ħafna, sur rapporter. Kien hemm xi mistoqsijiet. Però forsi nista' nibda mill-aħħar mistoqsijiet x'inhi l-importanza tal-vantaġġ li toffri l-viża lan tagħna mhux illi anzi lan tagħna huwa li eh, nagħmlu miżuri fokati. miżuri qed nisparaw li nimplementaw u dawn meta mqabbla ma dak li diġà jeżistu. 539. Meta jiġu applikati dawn il-miżuri, skur illi se jkun hemm bżonn ta' xi ħidma li trid issir fil-futur. Però aħna bl-ebda mod ma rridu nagħmlu ostakli għat-turiżmu jew għan-negozjanti. aħna nixtiequ naslu għall-antana. Kien hemm kwistjoni oħra dwar l-applikazzjoni elettronika tal-viża. U hawnhekk immorru lura għall bidu. L-istati membri għaddew minn fażi differenti ta' digitalizzazzjoni, ġifiri qed noħorġu bi strumenti legali, sigurtà legali u bekk l-applikazzjoni naraw jekk kienx possibbli hemm pereżempju il punt tal-firma elettronika tkun faċli jekk nistaqsi fil-pajis tiegħi l-awtoritajiet għall firma elettronika, però din tista' tkun diffiċli għal xi ħadd mill-Pakistan, mir-Russja, miċ-Ċina illi jippruvaw jużaw firma elettronika illi tkun valida fl-Unjoni Ewropea. Irridu nikkonsidraw il-proċessi futuri u naħdmu fuq id-dettalji. Nanqas mu għacċertanni il-possibilità għal applikazzjoni elettronika, irridu naħdmu fuq dan u nikkonsidraw il-ħtiġijiet tal-applikant kif ukoll tal-konsulat. ma nafx nistax nirrispondi għal mistoqsija ta' Sur Becker. Nista' ngħidilkom il-pożizzjoni tal-Presidenza dwar il-viżi umanitarji. Nista' nipprova nirrispondi għal din il-mistoqsija. Pala espert legali, meta nitkellmu dwar viża fih dan l-Unjoni Ewropea, qed nitkellmu dwar il-possibilità illi tidħol f'pajjiż sa' disajn jew 180 ġurnata. Qed nasumu li l-viża tingħata taħt il-kodiġi tal-viża u twassal għal persuna sabiex titlaq mill-pajjiż wara disajn ġurnata, però ovvjament hemm diversi modi kif wieħed jista' jidħol f'pajjiż li huma regolati minn strumenti legali, però naraw illi hemm problema fil-bażi legali. qed nitkellmu dwar bażi legali, bażijiet legali differenti u mhux qed inħaltuhom flimkien għax jekk jitħaltu flimkien il-ħidma tal-esperti legali tista' ssir iktar diffiċli. Għax meta nitkellmu dwar e, żjara massima ta' design ġurnata meta nitkellmu fuq livell kolokjali nitkellmu dwar il-viża, però aħna nitkellmu dwar il-viża ta' Schengen li hija koperta minn design sa 180 ġurnata, mbagħad hemm viżi li jmorru li lil minn sena, hemm viżi nazzjonali, hemm permessi ta' residenza differenti, dawn huma differenti minn dak li semmina qabel u dawn jistgħu jippermettu wkoll eh, waqfa għal iktar żmien fil-pajjiż għalhekk irridu nkunu ċari dwar il-bażi legali. Għalhekk aħna nilqgħu il-fatt li hawnhekk m'hemmx taħlita legali ta' termini. U tajjeb li ma waslux għal dubi legali oħra. Grazzi ħafna. Issa l-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirrispondi fil-qosor għal xi mistoqsijiet nixtieq Nirringrazzja l-MPs, għal-kommenti, anki l-assoċjazzjonijiet li tkellmu għaliex taw input ta' valur għal preparazzjoni tal-proposta nirringrazzjom. Kien hemm mistoqsijiet dwar il-viża ta' tul multiplu kif jaqgħu taħt kategoriji differenti. Hemm dispożizzjoni li tippermetti hemm e viża ħames snin għal kategoriji li juru il-ħtieġa jew ġustifikazzjoni għalfejn eh, jivvjaġġaw mod regolari. Iġifiri hemm ħruġ ta' validità itwal meta l-applikant joffri li huwa bona fide u hemm il-ħtieġa li jivvjaġġa. Ġifieri hemm gratta ta' flessibilità fir-regoli. Il-kummenti li saru mill-professur De Filippo il- proposta tirrispetta il-Karta tal drittijiet Tumani tal-Unjoni Ewropea hemm regoli illi japplikaw biex eżempju diskriminazzjoni bbażi ta' razza, reliġjon, sess, il-kumplament. Fuq il-forma hemm l-obbligu illi tindika x'inhuma raġunijiet għar-rifjut. Iridu jindikaw hemm raġuni stifa naħseb illi dinja ċara biżejjed ovvjament forsi it-tfassil jista' jittejjeb, però l-applikanti jafu x'inhi ir-raġuni u jistgħu jappellaw dan skont il-liġi tal-istati membri. Naħseb illi però hemm l-opportunità wkoll għall-applikant. Dwar id-diġitalizzazzjoni krem mistoqsija, il-Kummissjoni tqarret f'komunikazzjoni li ġiet preżentati fl-istess ħin tal-proposta tal-kodiċi tal viza fl-14 ta' Marzu ta' din sena illi il-viza digitali hija triq il qoddim Bekk il-ħidma tal-konsulati ssir iktar faċli u nistgħu nibdu fuq is-sis. Issa qed niddiskutaw niddiskutu anzi wkoll f'dan il-kumitat u fil-kunsil sabiex eh, naġġernaw is-sistema tal-applikazzjoni tal-viża. Però aħna rridu morru li lien, ġifiri sa tmim ta' din is-sena ser innidu studji sabiex naraw jista' xi jkun hemm digitalizzazzjoni sħiħa tal-applikazzjoni tal-viża, x'inhuma ma l-għażliet, forsi jkun hemm xi bajlos f'xi stati membri. irridu naraw fil-fatt x'inhuma l-prassi li xi stati membri jużaw ma l-għodot u naraw x'in is-sitwazzjoni u jekk ikunx possibbli wkoll fid-dawl tal-proposta, pero nasbu li dan huwa l-approċċ tajjeb dwar ir-remissjoni jekk dan japplikax għall elit għall-applikanti kollha dak li qed tipproponi l-Kommissjoni hija mekkaniżmu li huwa flessibbli sabiex jiġi applikat każ b'każ iridu nikkonsidraw is-sitwazzjoni fil-pajjiż terz u nipprovdu wkoll flessibilità li tista' tapplika għal ċittadini kollha tal-pajjiż terz jew parti minnhom biss hemm strumenti oħra fil-politika fejn nagħmlu distinzjoni, ġifieri hemm possibiltajiet sabiex nagħmlu differenza bejn kategorija u oħra tal-vjaġġaturi appażi tad-dokument tal-vjaġġar. Aħna nofru għodda flessibbli għaliex naħsbu li dan huwa l-aħjar mod kif aħna nindirizzaw kull pajjiż differenti. Però aħna dejjem nittamaw li jkun hemm il-prevenzjoni qabel din hija l-aħħar għażla Aħna però dejjem nagħmlu kollox fit-trasparenza, fiċ-ċertezza legali, però dejjem nittamaw li ma naslux għal l istadju però fil-każ aħna flessiblu wkoll. Dawk huma l-kummenti, grazzi ħafna. Grazzi. Għandek xi punti oħra? Jekk jogħġbok żomm fil-qosor, Sinjura Machado, għaliex l-interpreti qalu illi fis-sitta u nofs ser jifqu fis-sitta u nofs bum. Ta' malaj. Aħna nisabu ħerqana sabiex nibdew id-digitalizzazzjoni naqblu illi hija triq l qudiem dwar MEVs. Nerġgħu ngħidu irridu naraw l-evalwazzjoni ta' impatt għax il-viża fil-Istati Uniti, Kanada u ċinu ma ta' 10 snin. fil-mija biss jirċievu viża ta' bejn 4 u 5 snin, hekk naraw differenza kbira. Hemm spiża kbira. 25% ta' dawk li rispondew għall konsultazzjoni qalu l-viża hija ta' spiża għolja. Irridu li d-data tal-data biometrika tinġabar darba u tiġi rreġistrata fil-vis. U mhux min jerġa' jiġi fi Schengen eh, ftit wara jarġa jiġi verifikat bid-data biometrika. Irridu politika li timmotiv timmotiva l-vjaġġaturi sabiex jiġu fl-Ewropa, però ovvjament li tkun konformi ma' sigurtà. Tajjeb ħafna sur Dix. Is-sur Dix Iva, il-kommenti eh, dwar digitalizzazzjoni u anki l-istudju fl-ħar tas sena u l-proġetti piloti tal-istati stati membri ġifri jekk intom tasbu li VFS Global jti jgħin aħna lesti li nejnukom biex dan l-istudju jisir is-sur Springet. Iva, grazzi ħafna rapporter xi żewġ punti. Jiena l-ewwel nett xtaqt nerġa' insemmi is-suġġett tal-preżentazzjoni tiegħi ta' qabel. Jiena eh, sodisfatt ħafna nisma' l-membri jgħidu li se jikkonsidraw il-tħassib li għandna aħna. Punt ta' Sinjura eh, sinjura dwar il-MVs. Iva, anki palissa għanna il-kelma xell il-validità tal-viza, tal-MV, dejjem dejjem hija eh, skont id-diskrezzjoni ta' min se joħroġa, ġifri viża li tkun tot tal-ħames snin hija rari din is-sistema cascade aħna nixtiequ li l-baħħara ikunu jistgħu wkoll japplikaw għal viża ta' ħames snin MV qed ngħidu. Xtaqtu wkoll nirribatti dwar ir wol tal-baħħara li jkunu fuq vapur tal-merkanzija imma jiltaqgħu ma' l-immigranti fuq il-baħar. Hija l-iktar regola antika li meta inti għandek vapur li jiltaqa ma' nies li jkunu qegħdin eh, fir-riskju ta' qarqa bil-forsi jrid jgħin il-nies fuq il-vapur li jor iridu joffru lajnuna u juħduhom fl-report imma dan mhux qed isir. U verament xi ħaġa li smajna llum fl-news li stat membru rrifjuta li um, vapur li eh, bil-bandira tal-istess pajjiż ma jitħallix isalba fil-port ta' dan il-pajjiż. Tal-biża tisma' aħbar bħal din il-propietarji u dawk li huma responsabbli tal-kruz jagħmlu jagħmlu preparamenti anke ta' traġitti tagħhom imma jafu li se jiltaqgħu ma' eh, nies li jirrikjedu li jiġu salvati għalhekk dejjem jagħmlu taħriġ għal kruz tagħhom jgħidulhom kif ukoll jieħdu ħsiebhom sakemm ikunu jistgħu ukoll iħalluhom f'xi port il-cruise hemm bżonn verament li nirringrazzjawhom għal mod kif iġibu rihom. Xi kultant dawn il-crews dan l-ekwipaġġ e, jiġu kol medda minn dawk li ġew salvati għax ma jkunux iridu li jinżlu fl-ewwel port, ma tkunx l tagħhom li jmorru f'dak il-pajjiż. U il-baħħara jispiċċaw jiġu eh, intimidati minn dawk l-istess persuni li jkunu salvaw nirringrazzjakom għal eh, mistoqsijat jek su rapporter. Huwa punt importanti li aħna nirrikonoxxu ir-rwol tal-vapuri tal-merkanzija li qegħdin jagħmlu jiġifieri fil-kuntest ta' din il-kriżi. U fl-aħħar Il-professor Di Filippo, Iva, jiena fil-qosor ħafna ħan nitkellem bit-Taljan għal komment li smajt minna t-Sinjura Barbara Spinelli. jina nishtiq nir-ingrazzjak għal kommenti tijak. Il-sujġett tal-korruzzjoni li jinti semmejt, ja, problema meta in-normi jgħatu wis Eh, awtorità lill-awtoritajiet. Ġifiri, eh, il-nies eh, nafu li mill-bidu ta' ċiviltà jafu kif jabbożaw minn dawk li jkollhom ċertu seta. Dan ma jfissirx li il-konsolati kollha jew in-nies li jaħdmu fil-konsulati jabbużaw minn persuna tkun qudiemhom jaraw hekk kiex sinċira jew le. Imma il-proċeduri jina nistidnek taqrom għax il-riskju ta' korruzzjoni jew nużaw anki klim iktar tekniċi dejjem jeżistu il situazzjonijiet fej isiru pressjoni ħafna drabi l-iktar li sofru ma' n-nisa, n-nisa zazax jew eh, zaqsa in ġenerali. Ġifirina naħseb li din il-problema li naffrontawa. Ir-riski tal-immigrazzjoni iva mela eh, dejjem se jkunu hemm, m'hemm leġislazzjoni waħda perfetta imma jekk aħna naqsu l-istandards tad deċenza u tal regoli demokratiċi inkunu qegħdin immorru l-isfel u mhux il-fuq l-Ewropa hija marufa wkoll għax hija għandha dawn il-valuri eh, li nsibu fil-kostituzzjonijiet ma fuq il-sar is-search and rescue li smajna il-konflitt politiku li f'dan il-kuntest ukoll nafu kemm huma qed joħolqu ħafna problemi. Grazzi. Jiena kelli l-intenzjoni li nagħmel l-aħħar kummenti imma eh, peress li qegħdin verament tard ejja immorru tieni dimensjoni ta' din id-dibattitu huwa il-Kummissjoni qed iżomm mal-inizjattiva tagħha ovvjament ġifiri hemm miljuni u miljuni li għandhom ikollhom aċċess iktar faċli għal proċeduri ta' talba ta' viża. Huma importanti ġifiri li l-Unjoni Ewropea tiffunzjona skont ġifiri l-qafas legali li jaħdem. Aħna fil-Parlament Ewropew nridu orejna l-kompromess għal mħabba f'dan u insane ħallejna ġifiri il-talbiet tal-humanitarian visas li għalina hija eh, suġġett jaħraq ehm, għal raġunijiet tajbin. Għalhekk issa smajna il-każ ta' kif nistgħu naffiċilitaw l-applikazzjoni ta' visa. Hawnhekk il-kruks ta' kollox nistaw nifunzjonaw aħjar fuq dan il-punt sabiex fl-axħar innestuħ dan id-dossier ilna erba snin għaddejjin bih naħseb wasal iż-żmien il-Presidenza tal-Awstrija issa tara kif se dan il-fajl taħdem fuqu u tara li jitlesta din il-leġizlazzjoni hemm ħafna u ħafna li qed jistennew din il-leġiżlazzjoni bil-ħerqa. Grazzi ħafna issa immorru għat-tieni panel. Mela, ħanejdilkom l-esperti tagħna minn huma għax naħseb meta nitkellmu fuq il-viża umanitari diġa issa inna nitkellmu bħala introduzzjoni fuqhom. Nixtieq nedilkom li fil-bidu ta' dan il-mandat l-edeja kienet li jkollna proċedimenti simplifikati. Umbagħad ġiet il-kriżi ta' refuġjati. Argument fuq dan. Fil-Parlament Ewropew f'kull sessjoni naraw li hemm qed nitkellmu fuq ir-refuġjati. Il-kriżi tar-refuġjati hija iktar u iktar kriżi politika milli kriżi tar-refuġjati li tara jekk nistawx nirrispondu b'mod Ewropew għal din is-sfida globali tagħna li ma liġjar tal-frontieri esterni ġifiri fil-waqt li niżguraw il-moviment ħieles imma ċittadini Ewropew fil-waqt li niproteġuhom. U għedna ta' spiss li tant hemm nies li imutu meta jippruvaw jitlu fuq territorju tagħna għax jiġu mod irregolari għax ma jiżistux modi regolari ta' kif jitlu. Għalek issa aħna qegħdin nippruvaw inqajmu kuxjenza dwar il-bżon li kunem kuruturi legali ta' ki li jihduhom dawn in-nies f'din iż-żona ta' libertà, ġustizzja u sigurtà tal-liġi Ewropea. Strument minn dawn hija il-viża umanitarja mhix xi ħaġa li qed nivvintaw, qed nirrispondu hawnhekk għal talba li ilna nisimawa minn l-NGOs, mill l-knejjes, mill-esperti, entitajiet diversi li jitolbu dan il-parlament sabiex joħolqu xi forma ta' idea ta' viza umanitarja. Imma dejjem ġifieri f'kuntest legali Ewropew li ma tkunx ġifiri il-kompetenza tal-istati membri li jaħdmu ovvjament skont il-liġi nazzjonali tagħhom. Dan huwa l-argument li se niddiskutu hawnhekk illum mal-esperti tagħna. Dan it-tieni eh, panel għandna magħna. Is-sur Wouter van Balegoj. rappreżentant tal-DGEPRS European Added Value Unit li se introduċi s-suġġett. Mbagħad is-Sinjura Dottoressa Violetta Moreno Lax se tina prezentazzjoni dwar l-aspetti ekonomiċi wara jkollna eh, dottoressa Mina Fernandez. Mbagħad ikonna is-sur De Jaguer li kien konslu ġenerali ta' Franza, responsabbli mill-Dipartiment tal-Vizas ta' Franza u palissa huwa konsulent mal-MD Visa Consulting u is-sur Jan de Volder mill-komunità ta' Sant'Egidio hija marufa anki prestiġjuża ħafna li aħna konna qed niddiskutu magħha. Mela, wieħed wara l-ieħor. Doktor Wouter van Balegoj li jirrepreżenta l-European Added Value Unit. Grazzi, President, biex niċċara jien nistkellem nitkellem l-ewwel eh, minn Dr. Fernarson bat Moreno Lax wara. Xtaqt niċċara ngħid li din hija proċedura ta' inizjattiva propja u għalhekk ikolla wkoll eh, studju ta' impatt, ġifiri qed nitkellmu hawnhekk fil-European Added Value eh, Assessment. L-użu ta' dan l-assessment hija li niddeċidu se jkun eh, l-impatti ta' din il-proposta jekk jidħlu u anki ġifiri il-valur miżjud. Peress li qegħdin fil-bidu ta' dan il-proċess, aħna qegħdin inqisu leġizlazzjoni Ewropea dwar il viza eh, umanitarja. Bħala poċa għall-analiżi tagħna aħna rajna studjajna żewġ studji il- l-ekonomiku u tal-budget u anki il-regoli dawn se jiddiskutu għam il-kollegi wara dawn l-aspetti. Għalek nista issa imur għal L-slide li jmiss u inti semmejt li bħalissa m'għandniex standards l-istess għal eh, talba ta' l-azil u memx ġifiri arranġamenti prattiċi. Aħna rridu naraw u koll li f'dan il-kontest li proċeduri per, per eżempju, resettlement u koll ma jreġux għall-azil. Resettlement jistaw japplikaw biss refugjati u ġifiri hemm ukoll dawk il-persuni li din l-istatus ma jkunx għadu deċis Design fil-mija ta' dawk li għandhom protezzjoni internazzjonali jaslu fl-Unjoni permezz ta' mezzi irregolari. L-situazzjoni għandha impatt individwali kifra ħafna fuq il-mortalità, ġifiri per eżempju 5.000 mietu fl-2016 u għalissa naraw li l-imwiet ikomplu iġib ukoll impatt eh, ta' fuq il-budget u anki spejjeż kbar fl-istati membri. Meta nitkellmu fuq leġiżlazzjoni Ewropea mhux qed nitkellmu ġifiri mux bis li ndaħlu liġi, ma meta ma ndaħlu se jkun tkun tqum investiment kbir, jiġifieri fuq il-kontroll tal-frontieri biex nġildu kol il-kriminalità organizzata. hemm xi valur misjud ta' natura formalizzata. Ovvjament naraw li kun hemm ukoll compliance mal-valur tal-Unjoni toffri wkoll modi ta' sikuri jista' wkoll tonqos l-immigrazzjoni irregolari kun hemm iktar ċertezza legali, kunem hemm proċedura l-istess, l implementazzjoni tar-regoli, ġestjoni aħjar, koordinament u effiċenzja fil-proċess tal-azil u tnaqqas ukoll l-ispejjeż tal-status quo. Fl-assessment tal-added value aħna identifikajna tliet possibiltajiet biex ikunna dawn il-viza umanitarji l-ewwel net li jkun hemm l-approċċ li, li ma jkunx hemm bżonn viża, ġifieri jista' jkun hemm di classification għal ċertu eh, pajjiżi minn fejn jkunu ġejjin ir-refuġjati, u mbagħad eh, l-alternattiva tal-LTV limited territorial visa ġifieri tapplika għall-ambaxxat u l-konsulati li jiddeċidu huma il-min għandhom jgħidu li m'għandhom bżon viża biex jidħlu mbagħad hemm ukoll il-travel permits. Dan jista' jkun ukoll approċċ iktar koordinat anki għal għax-xogħol ġifieri li jsir tal-affarijiet barranin. Dan ifisser li irrit ikun hemm ovvjament impatt fuq l-individwi li naqsu ġifiri l-fatt li jidħlu inqas b'mod irregolari, ikun hemm sigurtà u kontroll, tibdil legali e, irrit isir u jista' jkun hemm ukoll xi spejjeż li e, jiġu imfadla. Araw ftit ġifiri il-riċerkaturi Eh, mill se nisimgħu miktar eh, tard il-kriterji eh, li qegħdin jużaw għall-alternattivi nistgħu ngħidu mit-tlet dawn it-tlet kriterji tlet alternativi huma aħjar mill-li nibqgħu fi status quo. Il-visa waiver, dan l-approċ tajjeb imħabba id-drittijiet tal-individu u t-tnejn l-oħra se jkun jagħtu benefiċċji ta' natura ekonomika, speċjalment jiġifieri mħabba l-ispejjeż ta' bħalissa li qed nagħmlu mod eh, ġenerali naraw li se jkun hemm eh, maniġar aħjar, anki ġifiri jkun hemm il-prinċip ta' sussidjarità u su proporzjonalità li jiġu applikati tajbin. Kienu ħames paġni ġifiri ġabra fil-qosor ta' rapport twil ma jispiċċaqat. E ġifiri jiena nispera li intom tkunu tistaw wkoll ta' tudaqatajn ir rapport kollu kemm hu. Grazzi ħafna. Grazzi sur uh, sinjur, issa nisimaw naħseb is-Sinjura Fernandez għal l-aspetti ekonomiċi Umbat il-Sinjura l-oħra, mela Sinjura Fernandez fidejk. Iva, grazzi ħafna, jina u koll għandi xi riżultati għalikom imma l l-aspetti ekonomiċi Kif rajna bl-status quo l-ispejjeż huma għolja aħna rajna l-impatti fuq l-istati membri kollha u l-Unjoni kollha kemmi Aħna sibna tmin eh, punti ta' impatt, ġifiri kunem hemm eh, persuni li mutu iktar malaj, sfruttar u traffikar, nafu l nies dawn l-immigranti ħalsu f'lejjeż eh, flejjes gbar li traffikanti, un-bat ovvjament hemm gruppi iktar vulnerabbli, in-nisa u t-tfal li huma mm, nofs dan il-grupp kollu li qed nitkellmu fuq huwa importanti ngħidu eh, nikunu nafu x l-popolazzjoni qegħdin nitkellmu dawk li qed jitolbu l-ażil huma biss li ta' dawk in-nies kollha li qed jitolbu l-protezzjoni skont l-UNHCR. Issa, hemm eh, dawn l-impatti naqsmu fi tliet gruppi. Ovvjament il-frontieri esterni s-sigurta, il-migrazzjoni regolari, ħafna spejjeż mħabba l-kontroll, sorveljanza, l-immanġar tal-frontieri u s-SARS. It-tieni grupp għal proċedimenti tal-azil Hawnhekk qed naraw li eh, ma tantx hemm manager tajjeb tal-flussi ta', dawk li jaslu u ġifiri hemm ħafna spejjeż marbuta mal-immaniġġar. Umbagħad hemm il-kriminal organizzata u s-suq tax-xogħol li jibqa' informali biex wieħed jara dawn l-options, dawn l-alternattivi naraw kif ulħaqna ċertu deċiżjonijiet. De kif jitolbu għall-azil u araw ftit din l-iskema biex naraw ftit il-kuruturi li qed jintużaw. Araw ftit blaħmar, ġifri ġifiri jitolbu eh, l-azil mod regolari, hemm mod ieħor kif wieħed jista' eh, fl-Unjoni Ewropea ġifri permezz tal-viża umanitarja. Ġifiri Ek tieħdu dan bħala bażi, rajna ftit dawn li vidwi li jridu jiġu protetti minn huma. U l-ispejjeż involuti fil-talba għall-azil. Imma l-impatt u li qegħdin naraw jekk nibżu fuq din it-territorju il-teorija ekonomika hija effett ta' sostituzzjoni dawk li kieku kienu jiġu fl-Unjoni Ewropea permezz ta' mezzi regolari jew status quo issa jużaw il-viża umanitarja ġifieri kieku naraw bidla kbira fil-mod kif huma kieku jitolbu l-ażil. Umbat, barra minn hekk rajna wkoll effett ferm inqas fuq it-tħul u dan huwa terminu ekonomiku li jfisser li l-individwi li qegħdin fil-pajjiż source jew fl-status quo ftit minnhom ukoll jitolbu l-azil fl-Unjoni Ewropea eh, permezz ta' din il-possibilità dan nistgħu nistennuh. Jiġifieri l prezz għal talba għall azil huwa għadu għoli ħafna minkejja l dħul per capita fil-pajjiż il fejn iridu jmorru. Issa mill perspettiva tal-individwi dawn il-possibilitajiet kollha huma preferibbli għall-status quo l-ewwel nett għaliex ikun hemm inqas riskju ta' mwewt ta' traffikar u sfruttament. L-alternativa numru wieħed il-deroga mill-viża toffri l-akbar aċċess u l-oħrajn, iż-żewġ possibilitajiet oħrajn joffru eh, benefiċċji addizzjonali fil-perjodu wara li jaslu għaliex ikun hemm eh, ġestjoni aħjar tal-flussi migratorji. Mill-perspettiva tal-Istati membri u tal-Unjoni Ewropea nħarsu lejn l-ispejjeż u l-benefiċċji ta' dawn l-alternattivi fuq l-ispejjeż l-ewwel possibilità naraw li l-ispejjeż ikunu żgħar imma fuq li fitnej l-oħrajn l-ispejjeż huma iktar kbar naraw l-ispejjeż tar-riżorsi umani ta' lejazo u l-possibilità li nżidu n-nies li jaħdmu fl-lejazo Fuq il-benefiċċji, il-benefiċċju ewlieni huwa tnaqqis fil-migrazzjoni irregolari u benefiċċji addizzjonali huma ġestjoni aħjar ta' flussi migratorju u iktar prevedibilità fis-sistema. Dan ikollu benefiċċji mhux biss fil-perjodu ta' qabel il-wasla imma anki ta' wara il-wasla. Jiena nixtieq Nsemmi wkoll xi benefiċċji indiretti li jmorru lura kwistjonijiet tal-status quo pereżempju sorveljanza tal-ġestjoni tal-frontiera, kriminalità organizzata, sigurtà, terrorizmu, kooperazzjoni għall-iżvilupp. Nasbu li xi ftit mill-ispejjeż hawnhekk ukoll jonqsu minħabba l-għażliet ta' politika. Irrid ngħid imma illi għandna bżonn ta' aktar provi sabiex inkunu nistgħu nagħtu uh, informazzjoni dwar sejbiet mod aktar konkret. Irridu niġbru d dejta xierqa biex naraw kif il-flussi migratorji jistgħu jinbidlu u x'inhuma l-benefiċċji u eh, f'termini ta' spejjeż. Imnaqsa. Grazzi ħafna. Issa il-professur Moreno Lax. Grazzi ħafna, Sur President. Ħalli nibda bil-punti ewlenin diġa smajna x'inhuma Il-problema hija l-aċċess għall-azil għal dawk li għandhom bżonn diġà smajna illi design fil-mija ta' dawk illi eventwalment jiġu rikonoxxuti bħala rifuġati jew beneficjarji tal-protezzjoni sussidjarja jidħlu fil-istati membri b'mod irregolari, b'mod ħafna drabi mezzi u rotot illi jkunu ta' periklu għalihom. Mbagħad hemm problema regolatorja u problema ta' implementazzjoni dawn it-tnejn aħna nistgħu Eh, najdu li hemm eh, vojt fil-sistema legali nuqqasa ċarezza u kompletezza ta' regoli li applikaw għadħul għal dawk li eh, ifittxu l-azil u l-oħra għal mod kif l-istati membri implementaw, jinterpretaw u japplikaw ir-regoli Ewropej, jaddottaw approċ diskrezzjonarju għal dawn ir-regoli u bħala riżultat jaddottaw kriterji differenti u proposti u għal l-ammissjonijiet eh, inħolqu minħabba dil problema l hemm bżonn ta' approċċ armonizzat u aħna dana propju dak li qed nipproponu fir-rapport. Mela, il-problema regolatorja x'inhi il-regoli kolla kollha li huma rilevanti għat-dħul tal-territorju tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-kodiċi ta' Schengen, is-sistema komuni ta' Ewropea dwar l-azil, u s-sistema ta' Schengen il-koll jindirizzaw del problema ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li qegħdin jridu jidħlu fl-Unjoni Ewropea u ma jgħidu li għandu bżonn il-protezzjoni sussidjarja. U l-mod kif l-aċċess għat territorju Ewropew għal protezzjoni internazzjonali ġiet indirizzata b'mod Stramb ħafna għandna regoli fuq il-persuni li m'għandhomx kwalifika u li qegħdin jaqsmu jew inkella biħsiebhom jaqsmu l-frontieri esterni tal-istati membri imma jekk aħna ma nindirizzawx il-problema il-sitwazzjoni speċifika ta' dawk li tolbu l-ażil il-kriterju sitta jew inkella fl-artiklu 14 tal-kodiċi ta' Schengen dana ma jkoprix il-problema li faċċaw dawk li jitolbu l-azil mill dana nistgħu narah mid-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ X non ex. Mbagħad nies illi jagħmlu talba formali għall-ażil imma mbagħad is-sistema ma tirregolax l-aċċess għat-territorju Ewropew innifsu r-riżultat ħari huwa li dawn il-persuni li jridu jasili daħlu fil-kategorija normali għal migranti irregolari u sibu ruħom situazzjoni possibbli għaliex iridu jippruvaw X u non X u taħt X ifisser li jridu juru l-intenzjoni u l-abilità li morru lura fil-pajjiż ta' provenjenza sabiex imbagħad jistgħu jiddaħlu taħt ir-regoli ta' Schengen imma mbagħad hemm Dan huwa fatt li jiskwalifikom taħt il-lakwi komuni taħt il- il-QD. Ehm, Bantem dawk il-pajjiżi li ma jistawx imorru lura fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom jekk huma jistgħu jippruvaw li jistgħu imorru lura. Will not be possibly qualifiable as refugees. Um, in terms of the Mela dwar il-problema ta' interpretazzjoni. uncertainty of the EU regulatory framework that we've seen il-prassi tal-istati membri abbażata fuq il-twemmin li minn mebda obbligu tkun xi tkun iċ-ċirkostanza li nħarġu viżi għal persuni li jridu protezzjoni internazzjonali u dawn il-proċeduri ta' dħul huma eh, għad diskrezzjoni ta' min ikun qed japplikhom. U jekk wieħed iħares lejn il-liġi primarja u sekundarja, jekk aħna nħarsu lejn il-kodiċi tal-viża l-mod kif ġiet interpretata mill qorti tal-ġustizzja f'ex u ex, naraw li drittijiet fondamentali bħala parti mill-liġi primarja għandhom rwol x'jaqdu għaliex. Għaliex e, dawk li jitolbu l-azil jaqgħu taħt il-kategorija ta' e, ċittadini minn pajjiżi terzi ġifir dak li jintuża biex jirregolaw il-viżi jekk inti tħares lejn ir-regolament 539 tal-2001 il-viżi huma indirizzati lil pajjiżi liċ ċittadini ta' pajjiżi terzi li jaqgħu taħt l-annes numru wieħed u hemm ebda raġuni jew legali jew razzjonali għalfejn dawn għandhom ikunu esklużi jew li neskludu persuni illi jaqgħu taħt din il-kategorija li mbagħad japplikaw għall-ażil wara li jkunu daħlu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. L-istess japplika għal grupp ta' persuni li qegħdin jaqsmu jew inkella jidhru li biħsiebhom jaqsmu l-frontieri esterni li huma termini li l-artiklu 77 ta' TFU eh, jirriferi għalihom dan ukoll huwa użati fil-kodiċi tal-frontieri ta' Schengen, ġifir meta ikun hemm din l-applikazzjoni dan ifisser illi dawk li jitolbu l-azil huma koperti taħt il-liġi primarja u l karta ta' Drittijiet Fundamentali Eh, titħol eh, tissir applikabbli Dan naraw ukoll fl-artiklu 51 tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali, ġifiri, ma jistax ikun hemm sitwazzjonijiet koperti mill-liġi tal-Unjoni mingħajr il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali ma tkun applikabbli fisser l-applikabilità tal- Drittijiet fondamentali garantiti mill-kapitlu Umbat il non raffulman kif nsibuh fl-artiklu 14 tal-karta huwa inkluż kull miżura inkluż il-ċaħda għal viża jekk din tesponi l-applikanti għal persekuzzjoni jew ħsara serja hija projbita u eh, Kaldararu tajt illi dak li ħarġ mill-kapitlu erba' tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tiżgura li l-Istati membri jridu jiżguraw li dawn ir-riski jkunu neutralizzati. Għalhekk nistgħu nikkonkludu illi m'hemmx diskrezzjoni possibbli f'ċerti sitwazzjonijiet għall-Istati membri. Fid-dawl ta' dan, il-mezzi ta' implementazzjoni, jiġifieri l skemi ta' resettlement, ta' sponsorship, kurituri umanitarji, illi jifisser li hemm eh, interpretazzjoni diskrezzjonarja tar regoli hija possibbli u l-obligi ta' non-refulman jistgħu joħolqu dmirijiet pozittiv li jistaw ikunu sodisfatti biss permezz tal-ħruġ ta' viżi għal dawk li għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali għalhekk il-viżi uh, eh, umanitarji li konna eh, approċ bazat fuq ir-riski li jkun hemm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 ifisser li jkun hemm bżonn ta' emenda tal-regolament sabiex ċittadini minn pajjiżi terzi mhumiex sikuru, sikuri ma tkollhomx bżonn li jiksbu viża biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha sakemm jinbidlu ċ ċirkostanzi u sakemm l-lista tal-viża tinbidel għal darboħra. oħra Mbagħad hemm soluzzjoni individwali ispirata mill skema taljana dwar il-kurituri umanitarji. Dana se jipprovdi soluzzjoni individwali għal dawk li jitolbu l-protezzjoni internazzjonali Umbat hemm id-delegazzjoni tal- Servizz Ewropew għall Azzjoni Esterna, l-EASO, l-Istati Membri, input minnant l-NGOs u appelli Ewropej għal sitwazzjonijiet negattivi. Din hija l-iktar forma intensa ta' ċentralizzazzjoni Ewropea jew intervent jiġifieri s-sistema ta' Dublin tittinbidel miqliħ wiċċ u anki l-introduzzjoni ta' skema ta' rilokazzjoni biex nappoġġaw din is-soluzzjoni politika. problems to master the consensus. Umbat il-consensus meħtieġ għal visa waiver scheme Aħna rajna tlet alternattivi x'inhuma nanilżajnihom u konkludejna li hemm bażi legali suffiċjenti fit-trattati sabiex il-tlet soluzzjonijiet ta' politika ġifiri il- l-informazzjoni dwar persuni li qegħdin jaqsmu il-frontieri esterni tal-Unjoni u l-artiklu 78 2 ġet ta' TFU Da kollu indirizzat għal dawk il-persuni illi qed japplikaw għal protezzjoni u l-leġislatur Ewropew jista japplika il-possibilitajiet kollha minn daw li għaw semmijin hawnhekk. Issa, approċċ bbażat fuq fażijiet differenti jkun aħjar. L-ewwel fażi kif għattilkom ikun illi l-soluzzjoni tal-Stati membri u l-LTV qabel ma jkun hemm skemas li tkopri l-Unjoni Ewropea kollha Umbat is-soluzzjoni tal-waiver scheme, tal skema tad deroga il-punt ta' tluq bħala parti minn din ir-rakkomandazzjoni. Dak li aħna nistgħu nagħmlu biex nelbu l iżvantaġġi marbutin mal-soluzzjoni marbuta mal-LTV tal-Istati Membri hija li l-ewwel naraw x'inhuma l-iżvantaġġi frabta ma' din l-iskema u mbagħad nadottaw miżuri addizzjonali illi jistgħu issolvu l-inkonvenjenzi ta' din is-soluzzjoni. Possibilità li l-istati membri eh, li jridu jevitaw li jattiraw numru sproporzjonat ta' applikanti minħabba regoli attwal li hemm taħt Dublin bħalissa, mbagħad li ħallu eh, il-kontrolli il kontrolli qabel il-wasla fidejn l-istati membri Bat ir-rabta riżultanti ta' mekkaniżmu RSD li mhuwiex is-soluzzjoni li qed nipproponu hawnhekk aħna mhux qed nipproponu skema ta' proċessar offshore tal-applikazzjonijiet għal l-azil, imma sempliċement li n-nis jistaw jitolbu viza biex jivvjaġġaw b'mod sikur lejn l-Unjoni Ewropea, U mbagħad kull talba tiġi evalwata skont ir-regoli applikabbli taħt is-SEAS il-soluzzjoni li aħna semmejna fl-istudju sabiex nelbu dawn iż-żewġ svantaġġi u għall-introduzzjoni ta' monitoraġġ indipendenti u anke mekkaniżmu ta' sanzjonar sabiex niżguraw li jkun hemm konformità mill-istati membri mekkaniżmu ġust ta' distribuzzjoni wara li jkunu waslu dan skont l-artiklu 80 ta' TFU e ibbażat fuq il-preference matching tool li ġi żviluppat mill-EASO u dana probabbilment jirrikjedi riforma ta' Dublin skont il-proposti tal-Sinjura Schlein ħasra li ma' magħna fil-Kamra. Unbatem ċentralizzazzjoni tal-spejjes mill-budget Ewropew sabiex l-spejjes eċċessivi ma jkunux kopruti mill-istat membri individwali ma mill-Unjoni Ewropea il wieħed isserraħ fuq it-teknoloġija u mezzi elettroniċi biex jiġu proċessati l-applikazzjonijiet, kooperazzjoni mal-NGOs f'kull fażi ta' qabel u wara l-applikazzjoni u jkun hemm mekkaniżmu li jakkompanja lill-applikant tul il-proċess u mbagħad l-introduzzjoni ta' inċettivi pożittivi u negattivi biex niżguraw il-konformità. U għaw jena nirringrazzjakom għall-attenzjoni u ħerqana ħafna li nisma l-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna dik il-prezentazzjoni. Now we move to Mr. Dejerer, the representative of the independent consultant. Issa. Grazzi ħafna. Jiena se nitkellem mill-perspettiva purament teknika, jiġifieri mill-perspettiva tal-konsulati minn dawk illi jridu jimplementaw ir-regolamenti illi tivvotaw fuqhom intom u jiena nixtieq nipproponi b'mod konkret dawn il-mistoqsijiet il-viża umanitarja eh, hija soluzzjoni għal problemi biex inwaqfu darba dejjem il-fenomenu tal-immigrazzjoni klandestina. Umbat it-tieni mistoqsija huwa x'se jkun l-impatt ta' din it-tip ta' viża għal konsulati jew għall amministrazzjonijiet l-oħrajn illi se jipproċessaw it-talbiet. L-ewwel mistoqsija Umbat, nitkellmu li il viza sinħarġu għal kategorija definita ta', ta persuni, ċifir kategorija li tkun wiesa, qed nitkellmu fuq dawk in-nies li jaħsbu li għandhom bżonn protezzjoni, ġifiri nies li jridu jiġu protetti, U wara xi snin ta' tranzizzjoni din l-inizjattiva qed istessir ukoll universali. L-idea hija li kullimkien fid-dinja kun in-nies jistgħu jagħmlu talba ta' viża umanitarja meta jasbu li għandhom bżonn protezzjoni, eh, ilhom jieħdu protezzjoni fl-Unjoni f'pajjiż li jażlu huma li jkun fl-Unjoni Ewropea. Hekk jiena fimtu d-dokument. Issa, eh, eh, fid-dinja kollha ma nafx ikun in-numru, imma ikun hemm li jisħoq ilhom, imma naħseb il-kandidati li jaħsbu li jistgħu jibbenefikaw minn daw se jkun qoli ħafna. L-idea hija li din proċedura wkoll tingħata eh, pubbliċità wiesa ħafna, kbira ħafna. Din il-proċedura ma miex intiża li tingħata l daw kollha li b'mod irregolari jixtiequ jaslu fl-Unjoni l-Ewropea. Tkellimna fuq 90% tal-persuni li jirnexxilhom jieħdu l-ażil ikunu waslu fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea mezzi illegali. Tajjeb wisq Imma, em, statistika oħra li li t tinteressani xinu l-perċentwal minn dawk, min dawk li jitħlu b'mod legali fl-Unjoni Ewropea li jieħdu l-azil, dawk li jitħlu b'mod legali. Statistika li ħatta ma ta' jennadu għax fost dawn għawn nis li nsejħulhom l-immigranti ekonomiċi li ma jkunux qegħdin f'pajjiż fejn qed jinħaqru imma jixtiequ ħajja aħjar u għalhekk jaħsbu li se jsibuha fl-Ewropa. Ġifieri persuna li mantuwix viża umanitarja, ma taħsbux li se tipprova tasal fl ewropa b'kull mezz possibbli xorta? L-ambitu ta' din l-inizjattiva jidir li huwa wiesa ħafna imma mhux se neħilsu mit-traċedji li huma eh, marbuta mal-immigrazzjoni irregolari. Issa, it-tini mistoqsija tiegħi. Kif jista' jkun li l-konsolati jiġu mitluba eh, jagħtu viża li huma stess ma jkunux jistgħu jevalwaw id-dossier tat-talba tal-applikazzjoni. Jiena kont konslu għalhekk b'din l-esperjenza. Jiena kont verament naħdem f'dan l-ambitu tal-viżas inizjattiva u l-ideja li tkun kol universali u li naddu l-informazzjoni kemm jista' jkun kbira, ovvjament eh, turi li rridu li jkun hemm appli ħafna applikazzjonijiet, imma għalissa ma nafux se jkunu l-ammonti il-proporzjoni. Imma numru ikbar ta' applikazzjonijiet ifisser li jint għandek iktar nies biex jiproċessom id-dossiers Ġifiri ġdu kollok ukoll il-post fejn tilqaħħom in-nies iktar sigurtà li u se, tħallu li kunem hemm l-outsourcing ta' din it-tip ta' viza. jiena eh, rapporter tal-kodiċi tal-vizas li eh, ma mhux se jilqa' din l-outsourcing. Umbat il-parlament irrit l-outsourcing <laughs> L-outsourcing, min eh, se jħallas għalija? L-applikant ma nimmaġinax jiena. L-istati membri ma tantx naħseb laqqas. Iġifiri l-inizjattiva tgħid li l-ispejjeż se jagħmel tajjeb għalihom għal fatt li eh, mhux se jaslu daqshekk eh, eh, mhux se nofqu daqshekk nies biex ikun hemm pereżempju l-kontrolli. Imma il-fatt li dawk il-persuni li ma rnexilhomx jiksbu l-viża xorta se jaslu hemm nies ukoll biss se jippruvaw jitolbu viża ta' dan it-tip. Dan se jkompli dawn in-nies li jaslu. Imbagħad irid ikollok inti wkoll bil-fors tiltaqa' mal-persuna li ħat applika fil-konsulat dan isir. Imma jekk persuna eh, jaħseb li sej li eh, se jiġi persekwitat. Eh, kif se jasal fil-konsulat se ħalluh jidħol? hemm ukoll il-problema li inti d-dossier, id-dokumenti fid-dossier trid tara li huma autentiċi d-dokumenti, ma din hija problema kinti mal-applikant laqas bista qatt maltqajt miegħu. Kif se teżegwixxi kif se tagħmel tipproċedi. Umbat deċiżjoni li tissir 15 il-ġurnata wara li ssir l-applikazzjoni bejnietna dan is-senarju mhux realistiku Imma jekk id-deċiżjoni tintlaq eh, hija waħda pożittiva, x'tagħmel jekk il-persuna li qed tapplika laqqas biss għandu eh, passaport. Allura mbagħad irid jana dokument ta' biex jivvjaġġa bih u il-pejjiż fejn se eh, jkun qed jgħix se jiġi jaċċetta dokument ieħor Ġifir, un bat kif se jasal? Se jkun hemm persuna mill-konsulat, mill-ambasċata li se tieħdu toħu l-applikant l-airport biex ikun jista' jivvjaġġa? bat, jekk il-viża tingħata, x'se tkun il-proċedura li wieħed irid isegwi jekk il-protezzjoni li persuna eh, qed titlob ma tingħatalux x'jiġri issa. Immaġinaw li viża ma tintlaqax il-proċedura se tkun waħda diffiċli ħafna għal konsulati u jina ħanaqra qed naqra hawnhekk jiġifieri li id-dossier jkun ta' ċertu tip. Iva, il-persuna tista' tappella. Imma l-appell irtisir għal daw kollha li ma tkunx natatilhom il-viża u ma nafux kemm se jkun hemm persuni li se japplikaw, allura ma nkunux żgurna fuq kemm se jkunu rifjutati. Qed nitkellmu fuq 10, fuq 50 li jistaw il-kriterji tal viża umanitarji jistaw japplikaw għalihom. M'għandniex edeja ta' kemm se jkun hemm applikanti li jistaw jkunu eliġibbli. Umbagħad meta viża tiġi rifjutata dan jieħu iktar ħin mill viża li tingħata b'mod eh, iktar din tingħata b'mod iktar faċli. Jiena nixtieq nħanala għax qed nipprova naġġela u naf li ma tantx għandna ħin. Hawnhekk qed nitkellmu fuq inizjattiva li jidir li hija tajba. Jiena mandi l-ebda leġitimità jiena biex ngħidilkom li naqbel u ma naqbilx ma viża umanitarja. Din hija ħaġa politika wara kollox jimmin jien biex niddeċidijien. Imma hija inizjattiva li se tqajjem ħafna problemi ta' natura prattika. U eh, eh, il-konsolati rridu intuhom mezzi biex jaħdmu tajjeb. Anki ġifri min jiddeċidiri. U mill-esperjenza li, għandi, edin il-bot ħafna ħafna minn dan kollu. Grazzi. Uh, tajjeb, ma nissa naddu għall-aħħar stqarrija mill-komunità ta' San Degidio, is-Sur De Volder, għal dan ismiħ mhux l-ewwel darba li qiegħed hawnhekk, nirringrazzjawk tal-li qiegħed hawnhekk. Grazzi tal-istedina sur rapporterija fil-fatt mhux l-ewwel darba li qiegħed hawnhekk. Jiddispjaċini mhix speċjalist legali, jiġifieri DA se tkun xhieda ta' xi tfisser illi taħdem ma' viża umanitarja għan nies li huma eliġibbli għal protezzjoni internazzjonali iżda wkoll xi tfisser għal pajjiżi li jilqgħuhom lil dawn in-nies. Ovvjament hawnhekk qed niddiskutu fil-Parlament Ewropew il-proposta ilha ġejja ħafna żmien anki sur rapporter tkellem dwar il-frustrazzjoni tiegħek għad-dewmien illi kien hemm dew minn ta' snin. Hemm il-frustrazzjoni ta' ħafna nies ukoll li ilhom jistennew għal sinjal mill-komunità internazzjonali, speċjalment l-Unjoni Ewropea. Nies li qed jaħarbu mill Sirja, mill-Libja, minn pajjiżi oħra fejn hemm il-gwerer. U dawn ma raw l-ebda sinjal fid direzzjoni ġifiri nifraħlek għall isforz kontinwu tiegħek sabiex naslu għal din il-proposta. Però dak li għaddew minnu n-nies dak li raw kienet politika mill-Unjoni Ewropea li dejjem qed tagħlaq mhux l-Unjoni ma l-fruntiera tagħha dak li rajna fil-Mediterran. U naħseb illi din hija problema wkoll għall valuri tal-Unjoni Ewropea. Speċjalment fil-ġranet u l-ġimat riċenti minħabba l bidliet politiċi fl-Italja, fl awstrija fil-Ġermanja u f'postijiet oħra fl-Italja, anzi fl-Ewropa, rajna wkoll l-luq tal-frontier esterni tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-Mediterran. Il-bastimenti ta' salvataġġ ta' NGOs kemm il-darba ma natawx aċċess għal porti Ewropej salvataġġ issa qed isir dejjem iktar responsabilità tal-Gwardjani Kostali tal-Libja. U rajna żieda fin-nies illi erqu fil-Mediterran fl-aħħar ġimgħat skont l-IOM ukoll. Dis-sena iktar minn elf persuna erqu fil-Mediterran. speċjalment fl-aħħar ġranet. Di situazzjoni hija komplessa, rridu nammettu li hija komplessa għaliex smajna proposta illi hija sabiħa f'dinja dejali. Rajna wkoll approċċ kritiku illi forsi jur iktar realizmu. Għalhekk hija sitwazzjoni komplessa anke minħabba rwol ta' traffikanti umani minħabba il-ħafna nies illi huma potenzjalment eleġibbli għal viża umanitarja u minħabba t taħlita ta' immigranti ekonomiċi u refuġġjati anki minħabba l-opinjoni pubblika fil-pajjiżi Ewropej. Għalhekk naħseb li l-pajjiżi Ewropej u l-Unjoni Ewropea għandhom kompitu Eh, diffiċli u storiku illi jagħmlu politika mingħajr ma jinsew is-solidarjetà, l-umanità mingħajr ma jinsew il-valuri tal-qalba tal-proġett Ewropew. U hawnhekk niġi jien bil-esperjenza tal komitat ta' San Degidio aħna ġejna mistina bħala rappreżentanti tal-NGO se jaħdmu fuq soluzzjoni vijabbli f'Ruma u f fl-Italja u fl-Ewropa Sant'Egidio kienu qed jindrizzaw il-kriżi umanitarja għax ħafna mill-volontieri tagħna huma mattivi li jilqew l-immigranti eh, fl-Lampedusa f'Sqallija u postijiet oħra jridu jintegraw lil dawn in-nies fi bliet kbar Ewropej. U hija assurd, hija xi ħaġa assurda fajnejna illi n-nies illi ħarbu mill-gwerer issa qed jirriskjaw ħajjithom qed ibiħu kull mandom l-inqas ħaġa l-għandhom sabiex iħallsu traffikanti u jaslu fl-Ewropa u jitolbu għal azil. Għalhekk aħna rriġna bl-idea tal-korritur umanitarju u naħseb li l-idea hija waħda sempliċi. It-tifel tiegħi ta' 12 sena staqsini meta ra l-bastimenti mimlija rifuġġjati. Għalli għalfejn ma nibatux l-ajruplani sabiex nġibu dawn in-nies u naħseb Dan u għalan ta' kuritur umanitarju rridu nidentifikaw f'pajjiżi ta' transitu l-aktar refugjati eh, vulnerabli dawk li għandhom opportunità kbira ta' għazil, eh, 9.9% li ħajjidu l protezzjoni tal azil Nidentifikaw f'pajjiżi bħal Turkija, Lebanon u l-Etjopja natuhom E, viża monetarja u biljett tal-Ewropa u b'dan il-mod is-sigurtà tiġi e, tiġi importanti ikun hemm sigurtà għar-refuġjati għax m'għandhomx għalfejn jibqgħu f'kundizzjoni diffiċli, m'għandhomx għalfejn jirriskjaw ħajjithom dawk tal- maħbubin tagħhom fid-dejn it-traffikanti umani, però sigurtà u xi ħaġa li m'għandix ninsew ukoll għal pajjiżi li qed jilqewhom lil dawn in-nies hekk kif l-awtoritajiet tal-istat jipprovdu verifika ta' sigurtà u jafu minn qabel, kunu jafu minn qabel minn ġej f'pajjiżhom u dan mudell wara wkoll illi se jserraħ hoħ tal-pubbliku ansjuż. U bekk dan il-modell li nsejjaħlu ta' Sant'Egidio rajna li dan jista' jaħdem fi Franza fl-Italju, fl-Italja u enna s sirjani li jiexu fil-Labanon u dawk mill-Eritrea jiexu fl-Etjopja. U nix nitkellem dwar dan bħala realizmu politiku. Santiġidjo ra illi kemm il-gvernijiet ta' ċentru xellugu, ċentru l-lemini li kienu interessati f'dan il- f'dan il-proġett. Anki President Holland kien interessat, però il-President Macron issa huwa lest li jkompli u ikabbar dan il-proġett. Anki xi stati mikro bħal eh, San Marino, Andorra adottaw dan il modella għal xi familji, però nisperaw li nistgħu nespandu dan il-proġett tal pajjiżi oħra li huma stati wkoll tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm aspett ieħor li rrid nisħaq fil-każ tal-kurituri umanitarji, xi ħaġa li jagħmilha innovattiv u attrenti għal gvernijiet L-ispiża min se jħallas għal dan? Il-komunità ta' Sant'Eġiġio flimkien mal imsieħba u l-imsieħba huma il- knejjes protestanti u s-hobijiet tal-disfijiet anki komentajiet musulmani dawn iħallsu għall biljetti tal-ajru it-tariffi tal-viza u l-akkomandazzjoni għal familji il-komunità u l-msieħba wkoll jaħsbu l-integrazzjoni wkoll tal-familji u dan l-appoġġ minn parroċċi u komunitajiet matul anzi madwar il-pajjiżi huwa vitali għas-suċċess tal-proġett u urejna u irrikonoxxejna wkoll anzi ġie rikonoxxut mill-Parlament u l-Komissjoni li dan l-sponsorship privat ittejjeb il-ċans ta' integrazzjoni mingħajr ma jbazzal il-pubbliku u dan huwa fl-interess tal-istati wkoll li jippromovu u iferxu dawn il-forum ta' solidarjetà effiċjenti. Ikun hemm isa kollaborazzjoni pubblika privata u ma jitfax responsabilta kollha fuq l-istat. Fl-istess ħin innaqsu il-numru ta' vittmi potenzjali ta' traffikar uman. Min-naħa teknika tal-viza umanitarja li qed nitkellmu dwarha illum jiddispjaċini irċivejt it-test tard illum għalhekk ma stax nistudja l proposta Però bħala referenza legali aħna użajna l possibilità illi tatina il-kodiċi tal-viza ta' Schengen għal bażi umanitarji, però xi każijiet użajna artiklu 25 tal-kodiċi li jippermetti li stati membri li joffru viża eh, validità territorjali limitata meta qed titkellmu dwar bażi umanitarja. Hemm ukoll u li ta' eċċezzjonalità. San deċidju aħna grati għal dawk il-gvernijiet li qed jikkollaboraw sabiex ikollna kurituri umanitarji u meħabba riżultati tajba anki l-integrazzjoni soċjali tajba ta' mm, ir-refuġġati u networks ta' solidarjetà preżenti fis-soċjetajiet Ewropej, aħna nemnu li dan il-proġett jista' u għandu jiġi eh, estis għal numru olla ta' refuġġjati u immigranti. Għal proċeduri tal-viża aħna mm, Anzi, jien smajt dwar il-proposta u naħseb li waħda sabiħa ħafna ma nafx xin il-fattibilità politika. Anki minħabba l-ostakli li jatirres u xistati membri fil-Konsil, pero naħsbu li huwa possibli illi nassu għal qafas legali bil-karatteristiċi li ġejjin l-ewwel awtorizzazzjoni illi persuna tidħol għal raġunijiet umanitarji m'għandix ikunu affarijiet eċċezzjonali, però xi ħaġa regolari. Individwi bil-kontrolli rekwiziti rekwiżiti jistgħu wkoll jagħmlu sponsorship tan-nies. Jiddispjaċini qed eh, jispiċċalna l-ħin, irridu naslu għal konklużjoni għat hemm xi Eh, nis li jridu tkellmu. Iva, 45 sekonda. Naħseb illi dawk vulnerabli li għandhom sponsorship għandhom jina taw eh, access il-vulnerabilità hija importanti hawnhekk. Dak li smajt dwar il-proposta hija jekk nistgħu normalizzaw b'xi mod u nespandu l-esperjenza ta' din il-viża umanitarja u l-kurituri umanitarji naħseb illi nkunu qed nilqgħu din proposta, però rridu nkunu wkoll realistiċi u rridu niżguraw illi ma nkunux qed indajfu l-possibilità tal-istati membri illi jingħaqdu ma dan il-proġett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna qed ners u lejn it-tmiem ta' din ta' dis-seduta ta' dan is-smigħ u il-koll nistgħu inkomplu bl-Ingliż. Nirringrazzjaw l-interpreti illi ser iwaqfu l-ħidma tagħhom fis-sitta u nofs, però il-mebri xart għandhom ħisa biex iqajmu mistoqsijiet. Is-Sinjora Spinelli jekk jogħġbok. Unbat jekk hemm xi membri jahra jishti u jitkellmu, jekk joġobkom għajdulna. Iva fil-qosor ħafna rrit rrid nirringrazzja b'mod partikolari il-professur De Volder u għandi komment x'namel fuq l-ispejjeż ta' xogħol li eh, tkellem fuq il-professur De Jäger. Ma nafx jekk forsi u qed isir dejjem aktar meħtieġ illi nivalutaw l-ispejjeż involuti f'din il-politika ta' ftuħ u nazam nevalwaw u kol se jkunu l-spejjes ta' l-oppost, ġifiri li aħna ma niftħux dawn il-kurituri umanitarji. Ġifiri l-spejjes li nidħlu fihom li ma jkonniex politika ta' akkoljenza. Jena naħseb illi jkunu ikbar dawn l-spejjes għaliex ma jkunx hemm rispett tal-liġi primarja u sekondarja kif qalet il-professor il-professura Borero Lax. Umbat il- traffiku illegali għaliex l-illegalità dejjem issiba fejn ma jkunx hemm mezzi legali. U t-tielet punt jiena qed nara li l-Unjoni Ewropea verament mhijiex kapaċi tara lil minn punta ta' mneħera u il-ħin kollu tħares biss sal punta ta' mneħera u xejn iktar minn hekk hemm bżonn illi niftħu il-kurituri umanitarji u rotot legali u sikuri u verament hemm bżonn illi nirriformaw b'mod serju s sistema ta' Dublin sabiex il-trattat tal-Unjoni Ewropea ikun irrispettat b'mod partikolari fir rigward tal-artiklu 80 fuq il-kooperazzjoni u s-solidarjetà. Grazzi Onorevoli Spinelli, Onorevoli Becker. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nirringrazzjak għal eh, l-aspetti kollha illi smajna fuqhom, l-aspetti kollha tal-immigrazzjoni. U jiena nixtieq nagħmel żewġ kummenti tifmu nix ħażin jekk joġobkom. Imma din hija parti mill-analiżi illi jiena bħala espert legali u uh, bnidem politiku mħasseb eh, eh, eh, dwarha l-istrateġija li qed tiġi diskussa mill-Kunsill bħalissa li qed tiġi maħluqa biex nevitaw dan it-traffikar u l-ħolqien ta' dawn iċ-ċentri barra mit-territorju tal-Unjoni Ewropea. U eh, dan it-traffikar propju minn hemmhekk qed jiġi dawk il-pajjiżi li qalu li din mhix aċċettabbli għalihom dan ma jħassibniex għax aħna wara kollox qegħdin nitkellmu dwar negozjati imma dan il-mezz se wassal għal kjarifika tal-rekwiziti tal-Unjoni Ewropea għall-azil. Fuq dan xtaqt nikkommenta għaliex dawn l-aspetti qed isiru dejjem aktar ikkomplikati iktar ma smajt dak li kellkom xi tajdu intom. Dejna ma rridx naħrab ir-responsabilità, ma sempliċement irid ngħid illi aħna hawnhekk qegħdin naraw li hawn mudell issa rridu naraw eh, sa fejn nistgħu naslu bih, kemm nistgħu nisviluppaw. U issa fuq dak li qal is-Sur Deġega huwa semma ċerti punti li kolli ngħid li sinċerament naħseb illi dawn irridu jitqiesu u rridu nieħdu ħsiebhom fil-proposta leġislattiva tagħna. Flima moment, meta, kemm minn dawn il-problemi differenti li semmejt nistgħu insolvu. U peress li inti ma kellekx PowerPoint, forsi ssib mezz ta' kif tibatilna il-prezentazzjoni li għamilt sabiex ikunu nistgħu nerġgħu nirriflettu fuq dak il-mistoqsijiet. Imma dana bebda mod ma jbiddel il- fatt illi aħna rridu illi konna aktar ordni fis sistema kif inni bħalissa għaliex jiena naf illi hemm nies illi qegħdin jitolbu l-azil għaliex għandhom bżonn il-protezzjoni u dawn ma jistawx sempliċement jaqgħu taħt il-konvenzjoni tar refuġati ta' Ġinevra kif qalet is-sinjura eh, ma grazzi ħafna tal-ispjegazzjoni illi tajtuna. Grazzi ħafna. Elli Schlein? Grazzi ħafna. Iva, jiena kelli l-istess mistoqsija li għamlet eh, Sinjura Spinelli. Iva, eh, jistiswa ħafna flus applikazzjoni għal viza u għalhekk ħafna pajjiżi ma jriduwiex. U dan huwa argument li l-ħin kollu eh, nisimgħu li huwa ta' peace eh, fuq il-konsulati u l-ambasċati. Imma dana jorbot ukoll ma dak laqa l-sur Becker fuq dawn iċ-ċentri li rridu noħolqu barra l-Ewropa, barra mit-territorju tal-Unjoni Ewropea fejn eh, wieħed għandu eh, kollu l-applikazzjoni tiegħu eżaminata qabel ma jasal l-Ewropa, anke dan se jiswa ħafna flus, għaliex kif se jkollna eh, eżami eh, li jkun legalment sikur ta' dawn l-applikazzjonijiet u mbagħad nies forsi laqas jingħataw din il-possibilità u ħafna nisa jaqtaw qalba minn qabel ma jibdew ma qas japplikaw. Kif nistgħu nsibu soluzzjoni biex nofru dawn ir-rotot legali lejn l-Ewropa? Iva, veru, ħafna spejjeż biex dana jsir esternament. Imma jisba ħafna flus tagħmel x'tagħmel U jina naħseb li l-aħjar mezz huwa li niftħu rotot legali lejn l-Ewropa u nofru viżi umanitarji. Grazzi issa Eli fil-qosor ħafna. Mbagħad il- forsi konklużjonijiet irridu nagħmluhom bl-Ingliż. Iva fil-qosor ħafna peress li jataw l-interpreti u jina se nitkellem fil-qosor għaliex eh, eh, nifhem għalfej qegħdin jistrajkjaw. Jiena xtaqt nirringrazzja lill-komunità ta' Sant'Egidio u anki il-Federazzjoni tal-Knejjes eh, Evanġeliċi tal-li batu sinjal ċar dwar dak li jistaw jamlu l-istituzzjonijiet Ewropej u l-gvernijiet nazzjonali sempliċement hemm nieqsa r-rieda politika biex dan kollu isir. Kif Kifat qabel l-uniku mezz effiċenti ta' kif wieħed jiġġielet kontra dawn it-traffikanti tal-bnedmin huwa li nevita u biex nevitaw il-traċedjiet fil-Mediterran huwa li noħolqu rotot legali u sikuri eh, sabiex wieħed jasal fl-Unjoni Ewropea għaliex jekk le Eh, nistgħu ngħidu li dritt tal-azil fl-Unjoni Ewropea u xi ħaġa li ħadd ma jista' jitolba nistgħux naċċettaw illi n-nies jieħdu dan ir-riskju jew inkella li jaslu diġà eh, mejtin fuq ix tut tagħna. Grazzi tal-li tajtuna dan l-eżempju sabiex aħna nistgħu nippruvaw ukoll nesportaw f'pajjiżi oħrajn. Naħseb hemm bżonn li anke l-Parlament ikomplu t-taqbida tiegħu, nirringrazzja l Juan Fernando għal dawn il-viżas umanitarji għal ehm, da kollu li jista' jsir sabiex niffaċċaw l isfida li għandna qudiemna b'mod serju. U anki l kunsill Ewropew eh, tilef opportunità storika 15 ilu biex japprova ir-riforma ta' Dublin, riforma tant eh, ambizjuża li dan il-Parlament approva b'żewġ terzi sabiex jiftaħ rotot legali ta' aċċess li sfortunatament lanqas biss huma msemmijin eh, għaliex hemm ossessjoni bis-sikur xorta eh, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew eh, jirreferu għal pjattaformi esterni għall-isbark. Jiġifieri fil-klim ieħor ma jridu jisimgħu xejn, jiġifieri mbagħad mela l-Unjoni Ewropea trid tieħu responsabiltajiet tagħha għaliex aħna smajna l-eżempji reali eh, li semmew il kelliema tagħna propju eh, dan id-dibattitu huwa dibattitu fuq is-solidarjetà jew in-nuqqas tagħha, nuqqas ta' solidarjetà eh, fl-Ewropa. Issa aħna rridu nuru solidarjetà mal-interpreti eh, fil- bil-problemi li għandhom bħalissa u tal talbiet li qegħdin jagħmlu aħna nappoġġawhom bisħiħ. Issa aħna kellna round ta' mistoqsijiet u eh, għalhekk issa forsi mistoqsijiet fil-qosor eh, minn dawk illi ħassew illi kien hemm mistoqsijiet li jirrigwardaw lilhom. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, huwa diffiċli illi wieħed eh, jirrispondi għal punti li jkunu tqajmu waqt xi preżentazzjoni jiena nixtieq ngħid il eh, nistiden kulħadd biex jaqra r rapport tagħna biex eh, jaraw illi xoħut mill eh, l-elementi ta' tħassib li semmew huma indirizzati wkoll. U anki għal dak li qal is sur Becker u l-punti li semmejt inti aħna provajna kemm jista' jkun illi inqisuh dan kollu u se jkun hemm eh, materjal biex intom tkomplu taħdmu f'dan il-kumitat. Signora Fernandez. Additional point? Uh, yes, I would like to comment on the cost of the policy options that uh, came up in several of the comments. Good. Um, this is a very important point because the... Dan huwa punt importanti għaliex il-benefiċċji u jiddependu fuq il-mod kif jiġu implementati dawn l-affarijiet fl-evalwazzjoni aħna ħarisna lejn ħafna tipi ta' spejjeż differenti, eh, risorsi umani, per eżempju, u aħna rajna xħareċ mill-evalwazzjoni tal-proċessar tal-vizi li fejn fija kienem referenzat għal xol addizjonali li se jkun involut u aħna dan u koll inkludejni fl-analizi aħna ħarisna u koll lejn dak li qed isir fil-kontest ta' risistemazzjoni. CRs, uh, resettlement handbook, which also uh, there are lessons to be learned here as well as from current experiences with humanitarian corridors. So Illum u għal 35 jum tal-blazzjoni ta' protesta kontra l impozizjoni laterali tal kondizjoni ta' xol sbilanċati u nġusti fuq l-interpreti mill-amministrazzjoni tal-Parlament. Jiddispjaċi informalna illi aħna ser nifqu bis-servizz ta' Grazzi ta' attenzjoni Observing the principle of loyal cooperation and the obligations ensuing for member states under the Charter of Fundamental Rights. Once a right is recognized under EU law, it has to be exercisable